aħna kellna uh, laqa mal eh, fuq l-istandardizzazzjoni u armonizzazzjoni wara din il id-deċidejna namlu tentativ li na naprovaw fl-ewwel laqari mal-Kunsill. Naturalment il-Kunsill huwa dispost illi ikompli. E U hemm żewġ faxxikoli li rridu nivvutaw fil-kumitat. Entkom tafu li għanna bżon ta' votazzjoni u fija irrid ikun hemm 21 vot pożittiv tal-kumitat. Dan numru importanti, deċiżiv u naraw x'nistgħu nagħmlu. Ninformakom ukoll unfakkarkom fuq dan anki ftit qabel il-votazzjoni biex anki dawk li mhumiex prezenti bħalissa jkunu informata meta niġu għal votazzjoni. Se ngħaddu għall aġenda ta' dal-ħodu illi għalija hija diffiċli għax jiena minix bis eh, biss ma' koordinatriċi u anki eh, eh, rap rapporteur. Mela, se nitkellmu fuq l-aċċess għal servizzi bankari bażiċi għal kulħadd. Mela jina nati l-mikrofonu li l-nifsi eh, biex nitkellem bħala rapporter. Et nara li mux shadows kolla prezenti nittama illi jiġu eh, minn hawn ftit ieħor, imma aħna rridu nkomplu eh, bil-ħidma tagħna, aħna qegħdin din il-laqgħa web streamed, allura nilqa anki il-daw kolla li qegħdin iseguna minn darhom jew mill-uffiċċji tagħhom. U jieħdu interess fil-ħidma tagħna għalina huwa pjaċir. Mela, l-abbozz ta' rapport li qed nipproponilkom aħna għanna 87 emenda emendi illi inħoss illi huma interessanti kollha kemm huma u bosta il-maġġoranza eh, mixin f'direzzjoni u mhuwiex ħaġa diffiċli illi naċċettom fil-rapport. Mela x'inhija eh, il-mira tar-rapport? L-Unjoni Ewropea għandha tippromovi, għandha tobbliga lill istati membri biex eh, kulħadd fil-Unjoni Ewropea jista' jkollu aċċess għal kont ta' bank bażiku. Illi bieħ kun jistambat jagħmel transazzjoniet <clears throat> normali. Hemm situazzjoni differenti fil-istati membri differenti. Hemm stati membri bħal Bulgarija u Romania, eh, illi fihom eh, nofs il-popolazzjoni m'għandhomx aċċess għal kontijiet tal-bank. Anki fil-Ġermanja hemm 3 miljuni ta' ċittadini li m'għandhomx aċċess għal kont bażiku fil-bank. Allura din hija problema li rridu nafaċaw. U f'dan il-kuntest jiena nixtieq nisħa mod ċar illi. Fid-dawl ta' diskussjonijiet preċedenti fil-Kumitat aħna konkludejna illi hemm dritt għal kont bażiku, però m'hemmx dmir għal kont bażiku. Jekk ċittadini rrit ikollu eh, kont bażiku għandu eh, eh, ikollu l-possibilità li jagħmlu, però jekk ċittadini li m'għandux tħul bażiku jistgħu wkoll ma jkollux imbagħad nies oħra li jridu jistudjaw li għandhom bżonn ta' kont bażiku jridu jiċċaqalqu fl-Unjoni Ewropea jsibu diffikultà jekk ma jkollhomx dan il-kont. <clears throat> Allura jiena intqajt mal-shadow rapporteurs biex nitkellem fuq dawn il-87 emenda U tant, <coughs> eh, għanna 10 emendi ta' kompromess li qed jiġu mħejja issa, il-gruppi politiċi kollha għedin jitkelmu jiddiskutu fuqhom għadhom ma speċjawx il-ħidma tagħhom u issa nixtieq nerġa' ngħid eh, nillustra l-suġġetti l-iktar importanti. Eh, wieħed mill iktar importanti rigwardaw l-ispejjeż li jistgħu jiġu mitluba l ċittadini mill-banek u fuq dan il-punt jina rċevejt ħafna emendi. Minnaħa Eh, eh, kien hemm qed jgħid li m'għandux ikun hemm eh, spejjeż assolutament għal daqstan dawn il kontijiet għandhom ikunu blaħlas totalment. U mbagħad hemm emendi oħra fejn hemm previst illi wieħed iħallas miżata minima għall-ispejjeż. U aħna nitkellimna ħafna fit-tul u l-proposta tiegħi se tkun illi hija illi aħna Eh, normalment dawn il-konti għandhom ikunu, dawn il-kontijiet għandhom ikunu blaħlas, però jekk hemm mbagħad spejjeż dawn l-ispejjeż għandhom ikunu spejjeż raġonevoli. il-sinjura qed tajt illi ma tistax tiftakar il-kelma bil-Ġermaniż biex tajt raġonevoli eh, għalitu bl-Ingliż u bil-Franċiż eh, biex tajt raġonevoli. U bat, suġġettiħor li id-diskutejna, huwa li naraw kif nistaw nittrattaw il-kwistjoni tal-aċċess għal kont. Ko, aċċess li huwa projbit fil-każ ta' eh, finanzjament ta' terrorizmu, eh, ħasil tal-flus u eh, transazzjonijiet bħal daw. Dawn huma kollha aspetti Eh, e li rridu nittrattaw f'dan il-rapport jew irridu namlu referenza għal eh, liġijiet eh, fis-seħ bħalissa. Fl-aħħar sibna ftehim li se namlu referenza għal normativa Eh, għal leġizlazzjoni eżistenti għal f'dan ċerti każijiet jista' jkun eh, eh, li dan l-aċċess lejn kont jiġi projbit biex nevitaw li jkun hemm mod biex jiffinanzjaw attività terroristika jew ħasil tal-flus. Din hija ħaġa li ma nastajniex aħna nitraskuraw. Umbat tkellimna fuq kwistjoni oħra importanti ħafna kont bażiku. La darba eh, ikun infetaħ, ma jistax jevita illi ma jkunx hemm obbligu li l banek eh, jimponu għal ċittadini eh, biex ikollhom assikurazzjoni u ma jistax ikun hemm obbligi oħrajn. Dan il-kont bażiku għandu jkun verament bażiku. U ma suġġett ieħor illi il-gruppi għadhom ma iddeċidewx fuq il-pożizzjoni li se jieħdu tagħhom hija dik tal-rabta ta' ċittadin ma' pajis eh, partikolari meta jinfetaħ dan il-kont bażiku. U jiena qed nipproponi illi għandu ikun hemm rabta bejn il-pajis illi fih il-ċittadin jiftaħ il-kont u ċittadin stess. Però rridu naraw kif dana nistgħu niċċertifikaw. Niftakru illi l-istudenti e, illi e, jitolbu illi jiġu mitlubin dokument, ċertifikat, kontrat ta' tal-kera ta' appartament ħafna drabi ma jkunux jistaw ikollom e, appartament għax ma jkollhomx kont bażiku minna ħal-oħra ma jistax jistaħ kont għax ma jkunx hemm indirizz u għal din il-problema rridu nsibu soluzzjoni għax e, e, e t-rikjedi l-oħra. Jena proponejt soluzzjoni u e, nishtiq inkun nafu mbagħad se għajdu il-shadow rapporteurs. Suġġetti ieħor importanti u il- tilwim alternativ, il-soluzzjoni alternativ tal- Eh, tilwim u sadattant aħna sibna formulazzjoni aċċettabbli u fuq il-fatt illi għalissa fuq dan is-suġġett aħna attivi eh, leġislativament u ma nixtiequx nanticipaw ir-riżultati ta' din ta' dan il-negozjat. Aħna ma nafx hekk insejt xi ħaġa barra, ħadejt xi ħaġa barra mill-preżentazzjoni tiegħi. Jekk insejt xi ħaġa, il-shadow rapporter Zumbati Fakruni. Issa mela mm, niftaħ il-dibattitu, nati il-mikrofonu l-kollegi, u naturalment l ewwel net natija l-Shadow Rapportez. l ewwel net dawk tal-PPR, Hans Peter Mayer, illi e, għaw sur Engel li jirrappreżentah. Grazzi, President. <clears throat> Dal-ħodu jena rirrapprezenta il-kollega Mayer. Bħala Shadow Rapportez. U għal din ir-raġuni Issa nitkellem bil-Ġermanis. Uh, il-kelma li inti xtaqt uh, uh, il-kellim qed jisuġġerixxi il-kelma li l-President pruvat tiftakar iktar kmini. Aħna a favur ta' kont bażiku dan huwa ovvju, però għandu jkun Eh, disponibli eh, eh, għal spejjeż bażiċi jekk ma jkunx jista' jkun blaħlas totalment. Però rridu nkunu realistiċi, naturalment il-banek ma jistgħux jieħdu profitt b'dawn il-kontijiet, però ma nistgħux laqqas nobbligaw il-banek biex jiftħu dawn il-kontijiet mingħajr ħlas ta' xejn. Hemm bżonn ninkludu dawk li ngħidulhom ħlasijiet mill-bot Eh, mod partikolari internet banking u anki il-possibilità eh, li wieħed jagħmel transazzjoni eh, bil-telefon mobile. inkella jekk aħna ma nistawx nitkellmu fuq kont bla ħlas kif tixtieq Sinjura Majer, allora rridu nsibu Sur Majer, allora rridu nsibu eh, irrid ikollna spejjeż raġonevoli. Barra minn hekk? Eh, nitkellmu fuq gruppi, eh, ċerti gruppi liktar vulnerabli soċjalment. Eh, ħaddima staġjonali, ħaddima immigrati, nis bla, bla dar, l-istudenti. Aħna a li dawn il-gruppi insemmuhom darba biss fi premessa biex inkunu nafu fuq min qed nitkellmu minn ma nagħmlu l-ebda diskriminazzjoni. U għal daqstat nixtiequ nżommu il-premessa B U ma toli xmet propona illi inneħu ċerti eh, partijiet tal-rapport ta' Sinjura Gebhardt u aħna maħnix favur, aħna kontra din l-emenda. U aħna kontra u koll il-fat illi nistaw nirrifjutaw, illi wieħed jista' jirrifjuta li jinfetaħ il-kont, però hemm raġunijiet illi għalihom eh, dan jista' jkun neċessarju għal daqstan aħna eh, favur, mbagħad fuq il- fuq il-kwistjonijiet l-oħra hemm informazzjonijiet li mmorru lil hemm biss. Fuq l-ODR u l-ADR, Eh, nistaw eh, eh, jista' jkun li għati lokal diffikultajiet kbar. Hemm direttiva għal daqstant li bħalissa qiegħda tiġi mħejjija u ma nistawx nanticipaw riżultati ta' din id-direttiva. Din il-ADR u l-ODR nitkellmu fuqhom, però f'dan il-każ dawn huma dejjem deċiżjonijiet individwali u nħoss illi il-rapport huwa raġonevoli se jkun hemm imbagħad l-emendi tal-aħħar minuta minnaħa tal-PPE u nistgħu insostnu nistgħu nappoġġaw l-emendi ta' kompromess u anki dak numru 10. President, grazzi, grazzi anki għal eh, proposta li għamilt li għal dik il-kelma li ma stajx niftakar. U sta nistgħu ngħaddu għal Oli Schmidt. President. Jena, jena sa' nitkellem fismi biss u dan diġa komplikat fih nifsu. Dan il-rapport huwa miktub tajjeb ħafna u u dana għattulek anke meta kellna diskussjonijiet eh, bejnietna. Jena nista' naqbel mm, fuq l-emendi ta' kompromess, kellna xi diskussjonijiet fuq eh, kemm jista' jkun tapis għal banek xtib ta' eh, riski finanzjari qed eh, eh, jieħdu l-banek billi jiftħu dawn il-kontijiet. U dan u wieħed mill-elementi bażiċi tal-pożizzjoni tiegħi għax dinha mhijiex ħaġa eh, li mhijiex kontroversa. Aħna lan konna nafuħ. Jekk aħna naħsbu illi wieħed illi wieħed ikollu karta bażika, kont bażiku u dritt tal-konsumatur fil-suq interni li aħna nibraw nibnu, jekk aħna naħsbu dan, allora għandu jkonna il-possibilità li kulħadd ikollu dan il-kont tal-bank. Bażiku. U ma naħsibx li nżidu anki xkil eh, addizjonali għal dawk in-nies li jixtiequ jkollhom dan il-kont bażiku. Jiena naħseb illi Fil-fatt hija ħasra illi il-pajjiżi, l-istati membri illi sissa għamlu eh, ftit, daqshekk ftit biex jagħtu dawn il-istrumenti eh, neċessari. Issa jekk aħna nistaw naqblu fuq xi tip ta' test, eh, nħoss li l-iktar wieħed importanti minnaħa tiegħi hija u l-kelli muża ġewġ kelmit bil-Ġermanis illi l-interpretu ma jifimx. Test hawnhekk eh, kif qed ngħidu għandu jkun raġonevoli u test tiegħek mill-bidunet huwa raġonevoli. Aħna għandna naqblu fuq dan il-punt u jiena nittama eh, illi huwa dak li is sur Majer eh, Eh, fil-klim ta' rappresentanti għaw. Dan huwa punt kruċali. Jekk aħna wara sumbat se jkollna noqogħdu nagħmlu diskussjonijiet mal-banek u mal-assoċjazzjonijiet tal-banek huwa għalhekk li qed ngħidu da. Issa, mbagħad il-kwistjoni l-oħra importanti ħafna eh, fl-opinjoni tiegħi hija kif fuq liema raġuni, fuq liema ġustifikazzjoni aħna nistgħu niftħuh dan il-bank dan il-kont bażiku Għax kien hemm diskussjoni eh, fuq il-fatt ta' rabta, ta' dimostrazzjoni ta' rabta bejn iċ-ċittadin u l-bank eh, u l-post fejn jiftaħ, fejn jiftaħ l-aċċess. Eh, anki hawnhekk isna qegħdin impoġġu xkil ġdid, m'għandux ikun hemm xkilijiet għal persuni li jistgħu jiftħu il-kont. Dawn huma l-proposti min-naħa tiegħi u kif u <laughs> huma kollha kwistjonijiet kontroversjali. Eh, eh, l-ewwel mistoqsija hija jekk hiex kwistjoni li għandha ssir min-naħa tal-Unjoni Ewropea u t-tieni jekk hiex kwistjoni li għandha eh, tkun ħaġa li attività li tieħu l-Istati membri u hekk għandux ikun obbligatorju għal banek li jiftuħ dan il-kont. Jiena inħoss li Iva, għandhom ikunu obbligati, l-lum edin nejxu f'dinja oħra. Jekk l-istati membri sissa għadhom mamlu xejn, eh, eh, forsi il-maġġoranza, allura hemm bżonn li nieħdu azzjoni fuq livell fuq livell fuq livell Ewropew. U kollegi, ma nafx jekk mhix soċjalisti u liberali, imma eh, l-bira kena tip ta' diskussjoni differenti, ma jnaħseb illi eh, hija negozjazzjoni ġusta eh, naħseb nistgħu nagħmlu referenza anki għal Mario Monti u għal proposti tijaw u illi fil fat inkunu għedin nissodisfaw waħda mit talbi tijaw li noħolqu u bank li verament, eh, kont tal-bank li verament eh, huwa eh, prova tal-fat tal li se noħolqu um, su intern. Is-signora Turunen għal-ħodor mu miex prezenti, ma uħat jirrapprezenta l-ħodor, issa għaddu għasur Dion għal-Gwe. Grazie, President. Jina unek forsi senzit il-konfuzjoni ta' u li xmejta xina najt li Nixtieq ngħid li naqbel ma dak li kien qed jgħid Olli. Eh, Jider li l-raġunament tiegħu perfettament loġiku, anki jiena naħseb illi għanna nkunu flessibli f'dan il-kompromess u eh, eh, li huwa interessanti. Eh, aħna il-partit tagħna huwa jaqbel mal-kompromess, però nixtieq nitkellem fuq dan il-kunċett tal-reasonable. Umbagħad hemm anki il-proposta tal-ħodor fejn kien hemm miktub illi rridu nitolbu iktar bħala spejjeż biex ikunu jista' jistaw eh, eh, jajnu l-bank meta eh, ċoħe l-spejjes li għandhom jina għandhom ikunu fidejn il-klient, il-ċittadin, għandhom ikunu raġonevoli fi sens li għandhom ikopru l-spejjes li ikollom il-banek. U fuq il-punti essenzjali l-oħrajn. L-għennet fuq il-kwestjoni ta' rabta mal-pajis Eh, bej ċittadin l-pajis. Rridu niċċaraw eh, so li muma eh, il-ċirkostanzi li fihom wieħed jista' jiftaħ kont f'ċertu pajjiż. Jista' jkun hemm pereżempju il-fatt li wieħed qed jfittex xogħol impik għandu tliet xhur għad dispożizzjoni fu wara tliet xhur ma jkunx għast jista' juri eh, eh, din ir-rabta. Allora allora eh, jitneħħa jekk ikollu familja fl-istat membru illi spess imur fih, allora tkun ħaġa tajba illi kollu kont tal-bank. U l-sistemi mhumiex dejjem kollha l-istess. Għal daqstant pereżempju fl-Olanda hemm ċerti regoli għal ċerta kont tal-bank u mhux mux l-istess situazzjoni fl-istati membri oħrajn. E, l-iktar ħaġa importanti li wieħed juri li hemm konnessjoni ma' pajis. Però eh, hija diffiċli li wieħed juri din il-konnessjoni. U bat eh, għandi eh, simpatija mal-kommenti ta' Surmajer fuq l-ADR jew ODR, fis-sens illi eh, valla pena li wieħed jiddiskutija anki fil-Kumitat Imkom. Għal dastant, hemm bżonn nsibu, nfittxu formulazzjoni e, illi jekk klient ma jirnexilux jiftaħ il-kont u jekk ikollu possibilità li appella u għandu jkollu e, kondizjonijiet għall-ADR jew għall-ODR. Però nerġa' ngħid <coughs> fl-opinjoni tiegħi u maftit il-punti li għadhom kontroversjali. Eh, naħseb illi tista torbot fuq l-appoċ ta' grupp tijaj. Grazzi, Denis. Illi si għar mux rappresentat Iva, ma rajtux, essur strajxek. Grazzi, President. L-odwa tajber kullħatina, jgħataw fluk essur e, Ashley Fox, illi ma setax ikun prezenti u tibat e, l-iskużi tiegħu tal-li ma setax ikunaw biex e, jispjega l-pożizzjoni tiegħu personalment. U u għalhekk jiena se nippreżenta l-pożizzjoni tiegħu u għatani il-istqarrijiet minnaħa tiegħu fuq din il-kwistjoni. Il-grupp tal-ICR jappoġġa li jkun hemm iktar protezzjoni tal-konsumatura daqstant aħna naqblu ah, fuq l-importanza li jkun hemm aċċess għal kont bankarju bażiku. Ma nħossux però illi l-proposta leġislativa hija l-aħjar mezz biex niksbu dan l-għan. Aħna nħossu li stati membri jistgħu jiksbuhom dawn il-miri eh, waħedhom Eh, minnajr l-Unjoni Ewropea kif eh, huwa eh, kif nistgħu naraw bil-ftejmiet li jeżistu diġà f'ċerti stati membri biex jiftħu kont bażiku. Aħna nitolbu lill-Kummissjoni li tiżgura li l-alternativi kollha jiġu konsiderati qabel ma joħorġu bi proposta leġislativa. U illi jirrispettaw il-prinċipju tas sussidjarjetà. Dan l-ewwel punt. It-tieni punt U importanti li l-Istati membri kollom il-flessibilità neċessarja biex ikun jistaw u l-access għal servizzi bankari bażiċi u għal daqstant ħanna napoġġaw bisħieħ l-emenda numru 41 ta' Signora Gebhardt. Aħna ma nixtiqux inkunu preskrittivi żejjed eh, billi nfissaw il-kondizjonijiet bħal karatteristiċi tal-kontu anki tal-kontu anki il-prezzijiet biex l-istati membri jista' jkollhom id-diskrezzjoni neċessarja biex ikunu jistgħu adattaw għas-swieq interni tagħhom. Aħna lesti naċċettaw il-kompromess li ġi preżentat mis-Sinjora eh, Gebhardt illi titlob illi dawn il-kontijiet għandhom ikunu preferibilment blaħlas. L-istati membri wkoll għandhom ikunu f'pożizzjoni illi jkunu jistgħu jistgħu jiddeċidu jekk eh, provider wieħed jew bosta jkunu jistgħu jagħtu dawn il-kontijiet. Eh, aħna naqblu ma' Majer li konsumaturi għandu jkollhom xi rabta ma' l-istat membri eh, qabel ma' jkunu jistgħu jiftħu dan il-kont bażiku. Rridu niżguraw ukoll illi kwalunkwe dritt għal kont għandu eh, eh, il-projbizjoniet eh, eżistenti għandhom jibqaw validi fuq il-ħasil tal-flus u l-terrorizmu. U lebda istituzzjoni mandom jgħatu alternativi bħal mobile banking u karti. Dawna huma servizzi illi eh, u ma aktar li lem mill-kont baziku. Jena qed nirrepeti il-pozizjoni ta' Ashley Fox mux tijaj, emma jekk fimt tajjeb il-pożizzjoni tiegħu huwa eh, disponibli għal kompromess eh, kompromessi eżistenti f'dan il-komitat. Grazie, President. Iva, grazie li FD Issu Salvini ma jinsabx prezenti hawnhekk hawn xi ħadd ieħor minn dak il-grupp? Le, ma jidhirx li huwa l-każ. Membri oħra, xi ħadd ieħor jitkellem? Qabel ma ngħaddi l-kelma lill-Kummissjoni, le ma jidhirx li huwa kas għal darba oħra. Is-Sur Pelli mill-Kummissjoni. Għandek xaħġa xitejt? xi tgħid? Ser fil-qosor. Aħna grati ħafna għal dan il-kumitat u lejk ukoll lejn ix-shadows tal-ħidma tagħkom dwar din l-inizjattiva. Kifet darba li għaddiet aħna nisabu ħirqana għal riżoluzzjoni u rapport. Jina nifhem li ser jittieħed vota ħari fil-bidu ta' Lulju jew fl-aħħar ta' Ġunju. U għalhekk dan huwa tassew ħin propizju għal konsiderazzjonijiet tagħna. Grazzi. Iva, Bħala rapporter forsi nista' nżid xi kumment jew tnejn. Aħna forsi ser naslu fil plenarja ta' Lulju jiddependi fuq il-kumitat responsabbli ovvjament. Daqs mista xoħra ser nivvutaw f'dan il-kumitat forsi fit-8 ta' xar. Nitama li l-input tagħna jiġi meqjus ukoll aħna dan neħtiġu minħabba l-kooperazzjoni mtejba li għandna. Qabel ma ngħaddi l-iskeda nixtieq li nitkellem dwar xi punti li semmew il-kollegi. L-ewwel nett dwar il-ħtieġa għal leġiżlazzjoni f'dan il-qasam. Jiena naħseb illi aħna għandna appoġġ mifrux għal din l-idea fiħdan dan il-kumitat. Minkejja illi l-Kummissjoni talbet lill istati membri biex jieħdu azzjoni aktar minn sena ilu, rajna illi ma ġara xejn. U dan ma nistawx naċċettawh. Aħna tajna lill istati membri opportunità biex ikunu proattivi u ma ma kinux u għalhekk aħna irridu nagħmlu xi ħaġa fuq livell Ewropew. Dan irridu nagħmluh biex niżguraw li l-affarijiet jibdew iċaqalqu xi ftit dwar l-ispejjeż. L-ispejjeż imġarba. Jiena fil-kompromess tiegħi suġerejt hekk ser nżommu il-form oriġinali tal-kliem li jiena użajt u jiena kemm jista' jkun ma jkunx hemm spejjeż imġarba jew inkella l-ispejjeż ikunu raġonevoli. U hekk ser nħallu din il-biċċa. Aħna edna li forsi jekk nagħmlu xi limitu joħloq problema għaliex it-ħul medju ivarja ħafna mistat membru għalliħor. Pajis bħal dak li ġeja minnu jien 12 euro forsi mhux ħafna flus, imma għal xi pajjiż ieħor forsi huma ħafna flus iva. U għal daqstant jekk ikun hemm l-ispejjeż naraw illi dawn ma jqisux il-livell ta' għajxin fl-istat membru. Ura għalhekk irridu nżommu il-lingwaġġ li għandna palissa, il-kliem li għandna palissa dwar ir-rabta issa. Ir-rabta ma' stat membru. Jiena qed nipprova nkun qrib il-PPE hawnhekk imma nixtieq ngħid biċ-ċar di m'għandix tkun rabta illi wieħed jista' jurija Għaliex dik hija l-problema, uħut mill-persuni m'għandhomx indirizz fl-istat membru għalhekk ma jkollhomx aċċess għal kont bankarju. Għal darba oħra jiena qed nuża eh, frażijiet aktar eh, miftuħa kif semma dejhom is-sur dejhom pereżempju jekk jiena kun fuq tala f'pajjiż u jiena mmur spiss hemmhekk f'dak il-pajjiż forsi nkun irrid illi niftaħ kont bankarju hemmhekk biex inkun nista' eh, inkampa meta nkun f'dak il-pajjiż. U naħseb li dik hija biżejjed bħala rabta ma' pajjiż. U għalhekk naħseb li l-proposta tiegħi dan ikoprih mod aċċettabbli. Dwar ir-rikors kollettiv u r-riżoluzzjoni tat-tilwim Din hija xi ħaġa li aħna involvejna u adottajna dak li qalet il-Kummissjoni. Jiena nemmen illi jena nishti emmek nappoġġa dak li għamlet il-Kommissjoni fil-klim fil illi użajt. Mem lebda preskrizzjoni. Mem xejn illi jista jantiċipa dak li qed namlu fil-leġislazzjoni. Irdu namlu xi ħaġa hawnhekk. U jiena naħseb illi huwa importanti li nsibu kompromess għaliex ir-regoli illi qed noħolqu kif ser ikunu fil leġislazzjoni għanna nispjegawhom. Imbagħad dwar il-mobile banking, is-sur Engel għal darboħra. Għaliex hemm ħafna persuni illi m'għandhomx aċċess għal kont bankarju fir-Rumanija u fil-Bulgarija. Għaliex m'hemmx banek fil firħula u għalhekk iridu nsibu mezzi ta' kif eh, natuwa maċċess għal kont bankarju għalhekk il-mobile banking huwa neċessarju. M'għandniex għalfej inġelu l-banek li jiftu ferat tagħhom fl-irħula. Għaliex dan jiswa ħafna flus. U bekk jizdidu l-ispejjeż bankarji. Iżda aħna qegħdin nippruvaw naraw xinu ma situazzjonijiet fi stati membri differenti biex insibu l-aħjar soluzzjoni u jina naħseb illi ek nistaw nimxu l-qoddim għalhekk jiena qed nara illi dan jitwettaq. Għaliex naf illi bħala l-ewwel aċċess mhux dejjem jidher dan il-mod. Daw kienu l-punti tiegħi dwar dak illi tkellimtu intom, irridu naraw kif nistgħu nindirizzawhom, jiena ottimista, pjuttost ottimista illi ser noħorġu b'serje ta' kompromessi tajbin. Kif urina d-dibattitu tal-lum nixtieq infakkarkom illi fil-kumitat Aħna ser ikunu qed nivvutaw fit-8 ta' Mejju. Tinfakkar li shadows illi jiena qed nistenna l-input tagħkom sa għada f'nofsinhar biex bekk inkunu nistgħu narġgħu neżaminaw l-emendi u nikkuntatjakom jekk ikun meħtieġ fil-Kumitat Ewlieni dak tal-affarijiet ekonomiċi u monetarji u ma ser jivvotaw fil-31 ta' Mejju u s-probabli dan ir-rapport ser jgħaddi ser jiġi trattat fil-plenarja ta' Lulju. U għalhekk fil-waqt biex il-Kummissjoni tkun tista' tagħmel il-ħidma preliminarja tagħha. U tkun tista' tiddeċiedi kif ser tipproċedi minn hemmhekk. Nixtieq infakkarkom illi dan huwa rapport ta' inizjattiva leġislattiva u għalhekk il-Kummissjoni trid tqis il-femmit tagħna u dan huwa suġġett importanti immens u bixira. Jekk ħadd ma jixtieq jitkellem mela allura nistgħu nagħlqu dan il-punt fuq l-aġenda u ngħaddu għall punt li jmiss. Is-sur Bużottieri jinsab preżenti magħna hawnhekk, il-skorbur tas-suq intern, Ek joġbok sur bużuttil, jien għadni kemm insemmi ismek. Se nitrattaw ir-rapport tiegħek l-scoreboard tas-suq intern. Flashan Esquart ser nibdew nivvutaw fadlina 3 minuti. Għal daqstant, għandek bżejt ħin biex tgħidilna Kentejn sur Buzuttil jekk għandek xi kummenti dwar ir-rapport tiegħek. Hekk jogħġbok. Grazzi, Signora President. Eh, se nagħmel l-intervent tiegħi bil-Malti peress li Frank Engel, il-persuna li jgħad bil-qeda ħdejja, xtaq jismani nitkellem eh, bil-lingwa tiegħi li l lingwa ferm iżjed sabiħa minn tiegħu. <clears throat> Eh, il-rapport illi ser nivvutaw fuqu għandu 66 emenda waħda minnhom ġiet irtirata u hemm erba' emendi ta' kompromess. Eh, Sinjura President, nixtieq ninformak ukoll illi ser ikun hemm żewġ emendi orali. Waħda minni li hija emenda orali għal emenda numru 38 u waħda missur sur Otmar Karas li hija emenda No translation? This incomplete? To German it works not marvelously well. Okay. Okay, hemm żewġ emendi orali. Eh, Waħda għal emenda orali tiegħi għal emenda 38 u emenda orali ta' Sur Otmar Karas eh, li hija emenda eh, 18b. Eh, naħseb illi Eh, wara li għaddan nistgħu ngħaddu għal voti, però nixtieq nieħu l-okkażjoni li nirringrazzja minn qalbi li shadow rapporters kollha għallajnuna għajnuna illi tawni biex dan ir-rapport ikun aħjar eh, milli kien meta prezentajtu għall-ewwel darba. Grazzi ħafna. Eh, danke schön, Herr Busutil. Ähm, möchten, äh, ja, bitte schön, Herr Correa für die SMD. Grazie, Sul Busutil. Sul-Korea l-SND? Grazzi tassew, President. Jena, nishti nifra l-kollegi għall-ispirtu sabiħ li fiħejjena dan il-rapport. Jien nishtiq ngħid illi ma nafx għaliex ma nistawx naqblu dwar l-emenda 38 dik bil-fom għaliex din kienet emenda illi ġiet imresqa l-bieraħ u ma stajniex eh, nistudjawha biżejjed. Għaliex kienet emenda li ġiet imresqa malaj malajr. U għalhekk minkejja ħames xhur ta' dibattitu ma nafx għala ser nifutaw u għanna emenda da' sekki komplikata u li għatwassar għal ħafna dubji legali. Grazzi. Grazzi. ix xedows l-oħra forsi jixtiequ jitkellmu? Ma jidhirx li għal-każ. Għal daqstant naddu għal-vot. Anzi, qabel nivvotaw tgħid il-President nixtieq infakkarkom illi Wara żewġ voti, żewġ rapporti li ser nivutaw dwarhom ser ikun hemm ukoll vot dwar il-proposta tal-koordinaturi tal-bieraħ flaxija. Proposta marbuta mal-rapport ta' Sinjura Komi illi dwaru suq il-koordinaturi suġġerew illi naddu għall ewwel qari. U aħna rridu nivvutaw dwar dan hawnhekk fih dan il-kumitat biex dan jirnexxi aħna għall-inqas neħtieġu illi 21 membru jivvutaw favur. U għalhekk wara li nivvutaw dawn iż-żewġ voti eh, wara li nispiċċawhom hekk joġobkom toħorġux mill-kamra, titilqux mill-kamra għaliex eh, ikun fadlinna aktar xogħol. Tixtieq titkellem? Kienet il-maġġoranza tal-koordinaturi qed inti. Iżda ma kienx hemm vot u jiena kelli xi dubji iva kellek raġun inti spjegajt id-dubju tiegħek il-bieraħ fil-għaxija u forsi għal darb'oħra nista' ntenni dak illi intqal dak li kont qed ngħid dalodu fil-bidu tal laqgħa Jiġifieri wara diskussjoni fit-tul il-koordinaturi iddeċidew illi Illi tgħid il-President Le, Signora Ruler, minix nejt illi jinti votajt favur, jena qed nirrepeti dak illi qed dal-oddu fil-bidu tal-laqa. Iġifiri, illi aħna rridu namlu tentattiv biex naddu għall-ewel qari u biex dan jiġri aħna irridu illi konna aħna ser nkun qegħdin insegwu il-fema tal-maġġoranza tal-koordinaturi u dan ma jinkludix lis-Sinjura Ruler. Dan nixtieq ngħidu ċaru tonta li xija tkellmet kontra li nagħmlu hekk. U għalhekk wara l-ewwel żewġ eh, voti ser nivvotaw dwar din il-kwistjoni wkoll. Tajjeb wis, ejjew ngħaddu għal vot dwar il-rapport tas Sur Bużuttil. Emenda 26 minu favur kontra astensjonijiet. Taddi 25 taqa' 27 minu favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 28 favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 29 minu favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 30 favur kontra Astenzjonijiet, Taddi. 31 favur kontra. Astenzjonijiet, Taddi. 32 favur kontra. Astensjonijiet. Taddi. Emenda ta' kompromess numru 3 minu favur kontra. Astensjonijiet. Taddi. 36 favur kontra astensjonijiet taddi 37 favur kontra astensjonijiet taddi Issa għanna l-emenda bil-fom ta' Sur Busuttil? Grazzi, Signora President, l-emenda orali tejtek din ser tkompli mal-emenda attwali 38 u fl-aħħar ser nżidu din is-sentenza. Jitlob il-Kummissjoni biex tagħmel proċedura ta' ksur veloċità maġla u tikkonsidra illi jitwaqqaf prosekutur ta' suq intern illi ser iħejjil il-proċedimenti ta' ksur b'mod indipendenti wara illi jressaq dawn lil kulleġġ tal-Kummissarji għall-adozzjoni. Grazzi. Dankeschön, Herr Busutil. Muss ich fragen, gibt es äh, Widerspruch? Grazzi, Sur Busutil. Xi ħadd jargumenta dwar dan? Iva, din iċ-ċifra. Din il-figura ġdida ta' prokuratur illi prosekutur illi ħejji din il-proċedura ta' taksur mandiġ bażi legali, għalek ma nistgħux naċċettawha hekk fl-aħħar minuta. Narvel de Jong, jena nishtiq ngħid illi jena naqbel għaliex aħna qatt namlu nagħmlu diskussjoni sħiħa dwar it-Trattat ta' Lisbona, il-funzjoni ta' dan il-prosekutur u għalhekk jekk aħna nazlu dan is-suġġett eh, mingħajr ma niddiskutu li illi le din hija emenda xi ftit stramba hawnhekk. Tajjeb wis. Sur Engel l-ħar kellim. Grazzi tassew. Jina kelli riservi simili ma jintkellimt ma' Sur Buzuttil. Għalek, l-Sur Dejong u l-Sur Korea, nishtiq nejdilom illi le, fatti tamel sens. Nistaw dejjem eh, podġu din is-sentenza fi quotation marks Imma ma nafx kemm tkun effettiva din f'test leġislattiv. Jgħid illi nikkonsidraw illi jiġi stabilit din mhix xi ħaġa li se sseħħ millu malada mill-lejla n-nar. Din hija proposta illi qegħdin nikkonsidraw hawnhekk għal dan il-għan politiku u għalhekk nixtieq ngħid lill-kollegi biex ma jopponux din l-emenda għaliex din tista' tibqa' possibilità u nistgħu nelbu għal problema tal-bażi legali. Għandi żewġ kollegi li qalu li huma kontra u għalhekk skont ir-regoli jiena ma nistax inrestaq din l-emenda bil-fom għal vot u għalhekk sakemm naslu għal plenarja tistgħu tikkonsidraw jekk tridux tagħmlu xi proposta u titkellmu mal-gruppi l-oħra dwarha. Għalhekk naslu l-emenda 38 minu favur kontra astensjonijiet taddi 39 favur kontra astensjonijiet taddi 40 favur kontra astensjonijiet taddi 41 favur kontra astensjonijiet taddi e, ma taddix anzi tgħid il-president 42. Favur. Kontra. Astensjonijiet taddi. 43. Favur. Kontra. Astensjonijiet. Taddi. 44. Favur. Kontra. Astensjonijiet. Taddi. 45. Favur. Kontra. Astensjonijiet. Taddi. 46 favur. Kontra. Assenzjonijiet. Taddi. 47 favur. Kontra. Assenzjonijiet. Taddi. 48 favur. Kontra. Astensjonijiet. Taddi. 49 favur. Kontra. Astensjonijiet. Taddi. Emenda 50, favur. Kontra. Astensjonijiet. Taddi. Emenda ta' kompromess numru 4, favur. Kontra. Astensjonijiet. Taddi. Issa dawk li mis u naddu l-emenda 53, favur kontra. Favur, kontra. Astensjonijiet taddi. 54. Favur, kontra. Astensjonijiet taddi. Issa ngħaddu għal paragrafu 18 l-emenda bil-fom ta' Sur Karas. Le, wara 56 tgħid il-President. U għalhekk nivvutaw dwar il-55 favur. Kontra. Astensjonijiet. Taddi. 56 favur. Kontra. Astensjonijiet. Taddi. Signora Hanslik? Grazie tassew, President. Is-sur Karas talabni biex nintroduċi l-emenda bil-fom tiegħu għall-artikolu 18b u ser nitkellem bl-Ingliż l-involviment ta' msieħba assoċjati fil-qafas ta' Solvit mod partikolari minħabba il-tnaqqis tal-pis tal-ċentri ta' Solvit u jisħaq illi Il-kooperazzjoni mal-imsieħba assoċjati kienet effettiva fil-passat interalja minħabba il-kuntat dirett ma' ċittadini u l-intraprizi. Għal daqstant tappella biex il-Kummissjoni tiżgura il l-aċċess tal-imsieħba assoċjati għal Solvit jinżam bisħieħ. Grazzi tassew. Dankeschön, Frau Hansli. Gibt es dazu Wortmeldungen? Grazie ħafna, xi war dwar dan Antonio? Mela, eh, nistaw nivotaw l-emenda orali, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. 57, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. 58, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. 65 favur kontra Astenzjonijiet. Għaddit. 60 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. 61 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. 62 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Mela taqblu li neħdu il-63, 64, 66 flimkien tajjeb favur? Kontra? assenzjonijiet, Għaddit? Issa wasanna l-emenda wieħed favur? Kontra? assenzjonijiet, Għaddit? Tnejn? Favur? Kontra? assenzjonijiet? Għaddit? tlita favur u erba u ħamsa flimkien tlita erba ħamsa favur kontra assenzjonijiet għaddit. Il-kompromess wieħed favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 8 u 9 flimkien favur kontra Astenzjonijiet. Għaddit. Għal 10. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. 11. Favur. Kontra. Ma ħjar nitċekja dan. Dan huwa l-emenda 11 eh, kontroll elettroniku jekk jogħġbok. Votajtu? Kulħadd ivvota għalba? Is-sur Busuttil m'għandux karta qed jivvota favur, xaħat ħadd eh, ħadd mandes għall-karta mela votazzjoni magħluqa. Votazzjoni hija magħluqa, sinjuri. Mela għandna 20 favur, 11 kontra. Għaddit. Kompromess numru 2 favur kontra astenzjonijiet għaddit. L-14 eh, ġitirġirata, l-15 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 16 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 17 favur kontra astenzjoniet għaddit. Mela, nisaw neħtu 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 flimkien, favur, kontra, astenzjoniet għaddit. L-24 nisa, favur, kontra, astenzjoniet għaddit. Mela l-opinjoni abbozzata kif ġiet emendata, kollha kif ni, eh, Votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa, sur Busuttil, se jivota a favur. Kulħadd ivota. Mela votazzjoni magħluqa, Juri. U għanna 31 favur. Ħadd kontra, ebda astensjoni, prosit, prosit riżultat tajjeb. Mela, se nivotaw issa fuq il-rapport il ta' fuq il-konsumaturi ta' Sinjura Peresh. Titkellem jgħajbuk Marija. Lodo tajba, grazzi, eh, Sinjura Ċer. Eh, Nixdiq nirringrazzja l-gruppi kollha l-kooperazzjoni ta'kom fil-ħidma li għamilna fuq dan il-rapport. Nasab li dan huwa pass f'direzzjoni tajba għal konsumaturi vulnerabli u bekk ikonna suq intern iżjed sigur. Dan huwa titjib importanti għal fil-ksib ta' suq intern tagħna. U għalhekk nixtieq nirringrazzjakom għax-xogħol tagħkom. Mela votazzjoni, m'hemmx iżjed eh, kummenti mill-shadows, ma jiena nara lil ħadd. Il-emenda kompromessa numru 4 favur kontra għaddit 21 favur kontra astenzjoniet għaddit l-emenda kompromessa 14 favur kontra astenzjoniet għaddit 26 favur kontra astenzjoniet għaddit Il-kompromess ħamsa, favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. 33, favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. 51, favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. 35, favur, 35 Antonio 35 ta' favur kontra astenzjonijiet miċuda ma ġietx aċċettata il-15 kompromess 15 favur kontra astenzjonijiet għaddit il-kompromess 16 favur kontra astenzjonijiet għaddit il-kompromess sitta, favur kontra astenzjonijiet għaddit l-emenda 61 favur kontra aħjar nikontrollaw mod elettroniku. L-emenda 61. Kontroll elettroniku votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota Votazzjoni magħluqa. 13 favur, 15 kontra maddiċ. U dina taddi eh, tkopri 60 u ukoll issa 58 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 59 favur bħala eh, ġiet misjuta eh, favur kontra astenzjonijiet għaddit. Is-57 ġiet misjuta wkoll favur. Aħjar nikkontrollaw. Votazzjoni miftuħa fuq l-emenda 57. Kulħadd ivvota jogħġbok? Votazzjoni magħluqa. 13 favur, 16 eh, kontra. L-emenda 63 favur. Ħani kontrollaw dan. Il-votazzjoni miftuħa fuq 63 kulħadd ivvota jogħġbok, votazzjoni magħluqa. 15 favur, 13 kontra. Għaddit. Nimenda 62 eh, pala eh, mizjuda, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. Eh, kompromess seba favur, kontra, astenzjoni, għaddit. L-emenda 70, favur, kontra, Astenzjonijiet? Għaddit. L-emendi kollha dwar dan il-paragrafu jgħaw, għax eh, qed għandna abrogazzjoni hawnhekk il-favur, il-kompromess 8 kontra astenzjonijiet għaddiet. L-emenda 85 favur kontra Aħjar nikontrollaw, sinjuri, dwar il-85. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. 15 favur, 12 kontra. Għaddiet. L-emenda 84 pala ġiet misjuta favur. Kontroll ieħor eh, jekk Fuq l-emenda 84 votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivota jogħġbok, votazzjoni maluqa. 16 favur, 13 kontra. Għaddit. L-emenda 83 bħala eh, ġet misjuta u kol favur. Aħjar nikkontrollaw. L-emenda 83 votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivota jogħġbok, votazzjoni maluqa. 18 favur, 10 kontra. Għaddiet. L-emenda 86 favur kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Is-36 għaddiet ukoll, is-37 favur kontra. Astenzjonijiet għaddiet. 38 favur kontra. Astenzjonijiet għaddiet. 87 favur kontra kontra astenzjonijiet għaddit 88 favur se nikontrollaw 88 e, votazzjoni miftuħa kulħadd ivvota kerba votazzjoni magħluqa 16 favur 13 kontra għaddit kompromess 17 e, favur kontra astenzjonijiet Għaddit. L-94 favur. Nikontrollaw din u koll jek joġibok votazzjoni miftuħa dwar l-94 kullħat vota votazzjoni maluqa 17 favur 12 kontra. Għaddit. L-emenda 27 favur kontra. Astenzjonijiet għaddit. Il-kompromess disa, favur, kontra. Astenzjonijiet, għaddit. 107 eh, favur kontra. Astenzjonijiet, għaddit. Kuzani tlift eh, wieħed l-emenda 98 li suppost tiġi qabel il-107 bħala ġiet miżjuda għal kompromess numru disa' Mela, ħana votaw fuq l-emenda 98 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 108 favur kontra Astenzjonijiet? Għaddit. 109 favur? Kontra? Astenzjonijiet? Għaddit. 111 kontroll elettroniku, votazzjoni miftuħa, kullħat vota, votazzjoni maluqa, 13 favur, 16 kontra, Maddiċ. Mela dakka kien dikka kienet l-emenda 111 issa 110 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 112 eh, eh, votazzjoni elettronika 112 Kulħadd ivota? Votazzjoni magħluqa 13 favur, 16 kontra, maddiċ. 126 pala addizzjoni hawnhekk favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Il-kompromess emenda 10 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Il-kompromess 11 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess 12, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. 113 favur. Votazzjoni elettronika jkjoġbok. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd il-vota. Votazzjoni maluqa, 13 favur, 16 kontra. Maddeċ il-kompromess 13 favur kontra Mela, se nerġgħu nagħmluha kompromess 13. Isa, sinjura, sinjuri, um, favur kontra, astenzjonijiet, għaddit. 141, favur. Kontroll elettroniku fuq il-141 eh, miftuħ, fazzjoni miftuħa, kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa 18 favur, 11 kontra, għaddit. 146. Skużani, 143 eh, favur, 143 eh, votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa, kolħat t-vota jek joġbok, signori. Votazzjoni magħluqa, 13 favur, 15 kontra u bekk m'għaddiċ. 142. Elektronikament, jekk jogħġbu votazzjoni elettronika, eh, votazzjoni miftuħa, kulħadd vota Votazzjoni magħluqa, 12 favur, 16 kontra, m'għaddiċ. L-34 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet. Emenda wieħed favur. Votazzjoni elettronika jogħġbok, sinjuri. Kulħadd vota. Votazzjoni magħluqa. 15 favur, 12 kontra. Għaddit. Emenda 2. Votazzjoni elettronika, sinjuri. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. 13 favur, 16 kontra, maddiċ. L-emenda tlieta, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Eh, kompromess wieħed, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. L-emenda 5 favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit kompromess Nejn, favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess tlieta favur kontra astenzjonijiet għaddit. L-emenda 10 ġiet misjuta? tal-zida eh, tal-kelma ġenda biss. Eh, favur, kontroll elettroniku, fuq l-emenda 10, kullħat voti jogħġbok, votazzjoni maluqa, 14 favur, 13 kontra għaddit. L-emenda 15 favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. L-emenda 16 favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Mela l-aħħar votazzjoni dwar rezoluzzjoni kif ġiet emendata. Dawk favur. Se nagħmlu tistenidu votazzjoni elettronika għax għandna bżonn inkunu nafu r-riżultat. U bekk għandna votazzjoni elettronika, sinjuri. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. 28 favur, wieħed kontra, m'hemmx astenzjonijiet prosit l-Sinjura Irigoyen Pes fuq xogħol eċċellenti u riżultat eċċellenti. Mela, se nivuta fuq il-proposta tal-koordinatur. Jekk jogħġbok oqgħodu kwieti, sinjuri. Se nivvotaw issa fuq l-ewwel qari fuq il- fuq ir-rapport tas-Sinjura Komi. Irrid isir eh, permezz ta' votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota Sinjuri. Mela votazzjoni magħluqa. 25 favur, 3 astenzjonijiet. Mela l-Komitat id-deċida li se nmorru għall-ewwel ftejn fuq il-qari. Mela, bekk ikkonkludejna l-votazzjoni ta' dal-ħodu, issa senati il-kelma lis-Sinjorina Vajala. Grazzi għall kooperazzjoni tagħkom.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

Grazzi ħafna kollegi. Din hija kwistjoni oħra fuq il-karozzi li eh, kelli naħdem fuqa il-livelli tal-sejjes mill-moturi hawnhekk maħniex qed nitkellmu dwar il-protezzjoni ambjentali iżda dwar il-protezzjoni tas-saħħa. Fil-passat konna qed nitkellmu dwar il-, il sostanzi eh, tossiċi li jagħmlu ħsara, iżda issa qed nitkellmu dwar is-saħħa eh, u għandna bżonn il-protezzjoni tas-saħħa, għandna bżonn protezzjoni mill-karozzi u mit-trakkijiet, l organizzazzjoni dinjin tas-saħħa. Għalu ehm, illi dawn il-sejjes jistgħu jwasslu għal eh, mar tal-qalb, l-insomnia, il-matar oċu, t tintinnijos għal miljoni ta' persuni Iżjed minn 44% tal-popolazzjoni kollha fl-Unjoni Ewropea regolarment qed jiġu esposti għal sejjes livelli ta' sejjes li jaqbsu il-55 decibel. Iżda bekk tnaqqis ehm, żgur se jkollu effett fuq il-kwalità tal-ħajja tal-ħafna ċittadini fl-Ewropa. Il-proposti tal-Kummissjoni tgħidilna illi għal trakkiet u għal vetturi kummerċali l-LCBs għandhom ikollhom il-limitu għalihom qed jipprovaw jikklassifikaw il-vetturi. Qabel kena żewġ stadji fit-tnaqqis tal-livelli tal sejjes l-ewwel net tibda b'sentejn u mbagħad ikun hemm tliet snin u mbagħad ħames snin minn issa jiġifieri ikollok it-tieni tnaqqis u dan mhuwiex perjodu twil wisq. Se jkun hemm tnaqqis ta' 25%. fil-mija. Hemm punt ġdid ieħor dan huwa testjar metodu ta' testijiet li tista' toqgħod fuq. Dan huwa ġdid u jieħu in konsiderazzjoni il-mod kif in-nies isoqu speċjalment meta tħares fil-bliet, meta jisu u jieqfu u jerġa' jibdew u jizidu l-veloċità wkoll. U għanna bżon ta' ġustamenti hemmhekk ukoll u t-test jar se jieħu kollu in konsiderazzjoni. Mela, l-opinjoni tiegħi issa il-Kumitat tal-Ambjent għandu skeda um, Eh, skeda stretta ħafna jridu jivvotaw eh, fl-10 ta' Lulju u bekk li skeda tagħna se jkollha tkun ħafna iżjed stretta. Milli. U bekk se jkollna naħdmu iżjed u iżjed eh, malajr iżjed bħeffa milli għamilna sissa. Jiena bekk diġà bat l-ewwel abbozz tiegħi għal traduzzjoni u din il- wara nofsinhar illum inkun nista' nibgħat dan la bots li Shadows bl-Ingliż. L-oħrajn għadhom mhumiex lesti iżda dal-waqt se nlestuhom ukoll. Nixtieq niffoka fuq aspetti li huma importanti ħafna għall-kumitat tagħna u anki fil rigward tal-konsumaturi. L-ewwel net l-informazzjoni għall-konsumaturi. Dan huwa x-xogħol tagħna l-protezzjoni tal-konsumatur fil-ftan il-komitatu il bekk għanna bżon ta' iżjed informazzjoni u iżjed eh, trasparenza għal-konsumaturi tagħna. Ipprovajna nagħmlu hekk ħafna oqsma differenti għandna t tikettjar dwar l-emissjonijiet ta' diossidu ta' karbonju, per eżempju. U fuq il-livelli tal-sejjes ikkaġunati mit-tajers Iżda sissa m'għandniex it-tikketjar eh, tal-emissjonijiet tal-sejjes u naħseb li l-konsumaturi bekk għandhom ikunu informati b'mod eh, li jidher biċ-ċar li jkun viżibbli u għandna nkunu eh, stretti ħafna fuq dan fuq il tal-dioszu tal-karbonju. tal-emissjonijiet tal-diossu tal-karbonju. tal tad tal karbonju dawna ma jinsabux fid-direttiva dwar l-emissjonijiet ta' diossidu ta' karbonju u bekk jiena daħħalt dan il-punt fuq id-direttiva <coughs> dwar it-tikketjar ta' diossidu ta' karbonju naħseb li f'din direttiva nistgħu ndaħlu xi ħaġa dwar l-emissjonijiet tal-ħsejjes. Dan huwa importanti għax il-vetturi kummerċali eh, u tal eh, li jġorru il-prodotti huma importanti eh, fl-Olanda per eżempju. L-autoritajiet jgħidu illi l-trakkiet li qed jikkontinjaw il-prodotti għal supermarkets jistgħu jgħaddu minn ċerti um, um, torroq fil-belt jekk ma jaqbżux il-livell tal emissjoniet tal sejjes Naħseb li tkun idea tajba jekk il-ċittadini tagħna jiġu informati dwar dan ukoll. Ħafna ehm, karozzi tal-isports ukoll sports cars ehm, jinxtraw minħabba l-ħsejjes li jipproduċu iżda firgwar tal-trakkijiet kummerċali dan huwa importanti fil-gwart tal-użu fil-ġejjeni ta' dawn il-vetturi. Għanna jkonna periodu transizjonali, il-Komissjoni qed tipproponi żewġ stadji fil-proċedura ehm, ħames snin b'kollox naħseb li dan mhuwiex biżejjed għandna bżonn innaqsu il-ħsejjes iżjed u anki fit-tul. u bekk ikonna iżjed protezzjoni tas saħħa tal-konsumaturi tagħna fl-istess waqt ikonna ċertezza legali u istruzzjonijiet għall produtturi wkoll. Parlament kien wara dan il-tentattiv biex ikonna dan il-din l-azzjoni fit-tul fil-gwar ta' dijossidu tal-karbonju. Bekk il-ċittadini jista' jaraw x'inhi d-direzzjoni tagħna hawnhekk. Punt ieħor dwar it-ticket jaraw hawnhekk u għalli għanna bżon iżjed differenzjazzjoni, distinzjonijiet bejn il-valuri il għonek. Il-Komissjoni taħdem mal-klassifiċi tal-vetturi tal għanna tabella komplessa ħafna illi tinsaf fl-annes. Il-Komissjoni ġiet kritikata għax m'għamlitx distinzjoni bizzejiet bejn il-vetturi differenti fil-ftan l-annes u bekk jiena nresa proposta dwar il-kategoriji u subkategoriji bħala riżultat inkunu nistgħu naġġustaw aħjar il-valuri tal-limiti skont il-vettur, vettura u eh, nistgħu bekk inkunu namlu kontribuzzjoni realistika. Jiena ħdimt ħafna fuq dan din tabella, tkellim ma' ħafna eh, persuni interessati. U dan huwa approċ ġdid, approċ differenti, b'distinzjonijiet akbar. Hija bażata fuq il-kontribuzzjoni il tal-esperti jekk tħares li għasew tara distinzjoni oħra, idea oħra li hija distinzjoni bejn il-karozzi privati u il-vetturi kummerċali. Għandek ċiklu differenti tal-izvilup ta' dawn il-vetturi differenti u bekk naħseb li għandu għandha jkun hemm distinzjoni għal bażi ta' numru ta' snin tal-użu skont il-vetturi kummerċali jew il-karozzi privati. Naħseb li huwa importanti wkoll illi nkomplu nittestjaw livelli eh, eh, tal sejjes mill skont mill-lat tal-konsumatur. Ovvjament ehm, dan se jinvolvi żied spejjeż. Għandna naraw il-pożizzjoni mill-lat tal-konsumatur għax eh, xiftit mit teknoloġiji li qed jiġu prodotti għandu l-effetti sekondarji. Meta eh, tipproduċi inġenju, magna, għandek tħares lejn, lejn il- il-magna u jekk din hija moħbija kompletament eh, tkun imdawra protetta b'xi ħaġa biex inkunu nistaw naraw il-valuri, il-limiti involuti fil-Germania, il-medja ħarset lejn din il-kwistjoni għax kienet proposta dettaljata naħseb li il-proposta għanda tajt li hemm perikoli. Per eżempju, il-persuni li niqsim id-dawla li jimxu fit-triq mumiex se jisimaw vetturi li ma jiproduċux wis sejjes meta jkunu mixin eh, bil-mod. Jisimawhom meta jkunu mixin meta xaħti tisuq veloċità. U bekk hemm periklu hawnhekk. M'hemmx eh, rekwiżit vinkolanti fil-gwar ta' livelli tal-sejjes fil-karozzi elettriċi U bekk jista' jkollok problema eh, b'applikazzjonijiet differenti li jiġu applikati f'pajjiżi differenti. Sejjes differenti jistgħu jiġu miżjuda um, fil-karozza elettrika, pereżempju sejjes ta' annimali wkoll dana eh, diffiċi biex tkun taf x'tista' tuża li jista' jaħdem tajjeb f'dan il-każ. Aħna tlabna għal eh, kooperazzjoni miżjuda għax din hija marbuta mill-viċin mill-kura tas-saħħa. U mhux biss il-Kumitat tal-Ambjent hemm sitwazzjoni fejn trid ikollok il-ħsejjes u trid ikollok l-istess regoli kullimkien fl-Ewropa. U bekk dina tapplika, dina taqa' taħt ir-responsabilità tas-suq intern. U bekk applikajna għal żieda fil-kooperazzjoni u safejna fjena huma lesti biex ikollhom il-kooperazzjoni miżjuda iżda mhux taħt l-artikolu 50 iżjed milli fil-plenarja rridu jivvotaw fil-Kumitat Ambjentali. Naħseb li jidher biċċar li aħna responsabbli f'dan il-qasam. għax hawnhekk qed nitkellmu dwar il-protezzjoni tal-konsumaturi u ehm, armonizzazzjoni kullimkien fil-suq. Kenna skambju ta', ta opinjonijiet ma' shadows u sen se nitkellmu iżjed magħhom fit-8 u għana sal-15 ta' Mejju għall-emendi għalhekk il-kollegi tagħna mill-gruppi l-oħra jekk jogħġbok ehm, studjaw dan eh, aħsbu dwar l-emendi għall għal-imis. Fil-21 se nivotaw, f-21 eh, ta' ġunju, U bekk għandek bżejjed żmien biex eh, eh, il-Komitat Ambientali jaħdem fil-flasha ta' l u bekk nittama li konna diskussjoni tajba. Grazzi ħafna. Signorina Westfall, skużani tal-li eh, bdejna minajrek. Issa xtaqna nużaw il-ħin li kenna Sur Mendes tela, sejġa lura? Sejġa jġi lura. Mela, il-punt li jmiss issa. Xadu e, li jmiss, Signora Westfall. Grazzi ħafna. U Signora Vice Gerber. Dejt kmini Iżda l-istess interessanti għandix mistoqsijiet tal-Komissjoni jiena assumejt li eh, jiena nassumi li um, eh, dawna se jiena taw il-Komissjoni u nikseb tweġiba dwarhom jiena nilqa l-proposta tal-Komissjoni illi tħabbar eh, il-bidu tal-battalja kontra il-ħsejjes mill-karozzi. Mil Jiena naf li għandna ħafna sejjes fil-toroq tagħna u naf kemm huwa importanti għal persuni fil-bliet u fid-djarhom. Dan huwa punt importanti ħafna li huma u ma suġġetti għal wis sejjes. Idea tajba li konna proċeduri ta' testjar ġodda li ikunu iżjed realistiċi minn dawk li kena qabel fil tal-proposta stess, kelli xi mistoqsijiet ma stajt uh, eh, nisma kull mant għalet mis-Sinjura Weisberger, iżda żgur li semmit l-istess kwistjonijiet u punti. Importanti li niksbu tweġiba li għom, nishtiq nkun naflu għennet jek huwa minnu illi l-proposta se tapplika u koll għal eh, vetturi iżjed odma. Dak ma dan ma tiħdux in konsiderazzjoni. Irridu nisimgħu mill-industrija fuq dawn. Importanti fir rigward tal-ippjanar. Imma nużaw bħala bażi il-vetturi tal-1985. Però il-ħamsa dawn huma l-ħamsa fil-mija biss tal-vetturi eh, u dina mhix loġika. Aħna qed nitkellmu biss fuq il-vetturi ġodda. Qed nara li inti qed tagħmilli sinjal brasek biex tajt li ma mirridu naraw il-kummissjoni xtajt. E, e, Nistgħu e, nitkellmu anki fuq il-proċedura ta' test u din il-proċedura ta' test. Nixtieq inkun naf kif sen eh, kif sen għom il-valuri massimi f'dawn it-tests. Emma l-kategoriji M1 u M2 Umbat N2 u N3 tlita dawn għandhom ikunu inklużi f'kategoriji ġodda uh, skont il-proċedura. Il-maġġoranza tal- uh, eh, tniġis tal-ħoss u ma dawk li jiproduċu 125 eh, għal kull tonnellata għal kategorija Q. ma hemm kategoriji oħrajn. Jena ma nafx kan nix ninkludu anki daw l-gruppi kollha. Dan huwa kull ma xtaqt ngħid fuq il-kummenti tekniċi li kelli fuq il-proposta tal-Kummissjoni. Għandi mbagħad kommenti daqsxejn iktar ġenerali x'nagħmel fuq il kemm hija raġonevoli u kemm hija valida l-proposta tal-Kummissjoni. Eh, ħam xi punti li mhumiex ċari fil-Green Paper tal-1996 fuq il-dan it-tniġġis tal-ħoss eh, kien hemm miktub li l-20% tal-popolazzjoni Ewropea ta' dak iż-żmien ġiet esposta għal dan it-tniġġis bil-ħoss illi kien insostenibbli u eh, għal din raġuni il kummissjoni ddeċidiet li eh, tara li huma dawn is-sorsi ta' ħoss u fil- fil-vetturi provat tirsolvi din il-problema. Allora mbagħad kien hemm tnaqqis ta' dan it-tniġis fil-ħoss bil-ħoss. u rnexilhom inaqsu bi tnej liktar tlieta deċibel. Imma nafu li hemm eh, sorsi oħrajn ta' ħoss illi għandhom potenzjal ta' tnaqqis ta' 5 sa' 10 decibel. Dina hija pratikament it-toroq stess. E, u għawnek qed nitkellmu għal daqstant fuq l-infrastrutturi li huma ta' kompetenza tar-reġuni u mhux tal-Unjoni Ewropea. Aħna nafu kollha illi eh, hemm il-konnessjonijiet bejn post u bejn beltu oħra bħalissa il-rizorsi finanzjarju huma naqsa ħafna u nafu li u irridu assolutament innaqsu dan it nġiz bil-ħossa ċittadini kollha tal europa u għal daqstant e, din il-kwestjoni tal infrastrutturu rridu nikkonsidrawha jiena nistaqsi jekk nistawx nikkonċentraw sempliċement fuq il-vetturi u ma rridux anki naffaċċaw dan l-aspett ta' toro. Grazzi. Il-Komissjoni għadha ma waslitx imma ġejja. U f'kull każ ikolna risposti eh, l-ġimgħa diħla. E, eh, Signora Rulle, nixtieq ringrazzja lil rapporter ta' għax eh, hija għamlet differenza bejn il-kompetenzi tal-Kumitat tagħna u tal-Kumitat Envi. U aħna e, għalina huwa importanti da, però l-informazzjonijiet għallejn il-konsumatur fuq dan il-punt, il-komunikazzjoni eccellenti u l-impostazzjoni tajba, unbat l-idea li konna miri fi żmien twila l-affidabilità tal- eh, tal-normativa u ma raġonevoli. Mbagħad fuq il-vetturi ma nistax nesprimi l-pozizjoni tiegħek ta' nistudja u u niverifika l-proposta mod partikolari rrit niċċara kif dan l-aspet nistaw naqblu fuq u anki fuq il-Komitat Envi. L-aħħar punt, il-ħsejjes artificiali naqbel dinja tal-kompetenza tal-Komitat tana. Irridu nieħdu f'konsiderazzjoni anki il-vetturi elettriċi. Bżon nodu attenti illi il-żida tal-ħsejjes minnaħa tal-dawn il-vetturi ma jkunx żejjed għax wara kollox il-mira ġenerali għalli naqsu l-ħoss eh, għax inkella naslu għal situazzjoni ridikola. Eh, Fu l komplement eh, il-xogħol eccellenti u nappoġġaħ. Is-Sinju Manders. Enti wasalt eżatt fil-ħin. trid eh, titkellem minnu fih? Għandek xi ħaġa xtajt tagħmel stqarrija? Jew kull ma qed tappoġġa lil Anja. Okej, mela l-kummissjoni waslet. Ich glaube, das sollten die später unter sich machen. Ja, möchte die Kommission noch mal il-Komissjoni il-Sinjura e Westfile biex nizguraw li konna risposti għal mistoqsijiet tijak tista Tajjeb. Iva, mela le? Mish ta' nerġanajt kolmat, imma nishtiq, nirigrazzja tal-proposta għalix inħoss illi il-ħoss li ġej mill-vetturi e, hija ħaġa tajba li nippruvaw niġġieldu kontra tiegħu u din hija ħaġa li nistgħu nagħmluha, però min-naħa tiegħi u anki oħrajn huma mħasbin fuq il fat li l-Kummissjoni qiegħda tagħmel mistoqsijiet u ma tagħtix il-risposta. Nixtieq inkun naf jekk hux veru illi fil-proposta huma koperti wkoll il-vetturi odma. Jider illi ċerti kategoriji ta' vetturi mumiex koperti jekk nikkonsidraw il-vetturi e, ta' minn l-1985 dan huwa livell bażiku ma dawn huma l-5% biss tal-reġistrazzjonijiet tal-vetturi u hawnhekk aħna qegħdin nitkellmu fuq il-karozzi ġodda fuq il-vetturi ġodda. Stant aħna mm, nistaqsu hekk forsi l-proċedura ta' test mi se tiġi minata imħabba dawn din il-fatta vetturi odma ħafna. Umbat kemm nistaw innaqsu ħoss Għabbażi ta' data mit-test jider illi għal kategoriji M1 u M2 u N1 u N3 illi irridu morru ħafna, irridu nżidu it-naqis eh, tal-ħoss għax il-maġġoranza tal-ħoss u għasa 125 kilowatt għal kun tonnellata ta' magna. Però mbagħad hemm kategorija ta' vetturi illi ma nistawx ninkludom f'dawn iż-żewġ gruppi ta' vetturi. U jekk id-dejta hija korretta, forsi hemm klassi oħra illi ma nafux biha ta' vetturi. Dawn huma l-mistoqsijiet li għandi għall-Kummissjoni jidirli illi eh, hemm parti sostanzjali ta' tal-ħsejjes fit-toro tana jiġi kawzat mill-ambjent ta' triq li ma ġiex ikkonsidrat. Din hija kwestjoni importanti. Grazzi. Is-Sinjora e, Vajska Garbert, tixtieq tiżdiċ ħaġa iva xi mistoqsijiet, nixtieq inżid xi mistoqsijiet l-għonet ta' Sinra Westfall illi għanna tabella għonek illi hija bazata fuq klassijiet ta' vetturi eh, illi antika il tabella eh, miex ġornata u għal dawn il-kategoriji għanna bżon ta' kategoriji ġodda u nishtiq nisma mill kommissjoni eh, xanda xitajt. Naturalment aħna rridu naqsuħ il-ħoss eh, fis-sors fejn tiġi ġenerat, jiġi ġenerat u hemm eh, fatturi oħrajn li għandhom jiġu eh, inklużi. U mbagħad meta niġu għal-mira fi żmien twil ġi suġġerit li rridu nippruvaw innaqsu l-ħoss fuq periodu itwal u dan, dan il każ jibgħat sinjali l-industrija. U mbagħad it-tikettjar għax għanna il tiketjara l emissjonijiet ta' CO2, tires eccetera. Unħoss li f'din il-proposta eh, dina jħagġa li daħal fil rapportu illi il-Komissjoni għanda tamel proposta leġislativa fuq dan il-punt. Umma tanna l-emendi tal-annes tal-vejkoli kommerċali u aħna nishtiqu najdu kif eh, xtib eh, ta' ħoss rridu noħorġu minn dawn il-vetturi, mux eh, dak li mandux ikun il-livell ta' ħoss, imma għanna najdu eh, il-livell ta' ħoss xandu jkun. Grazzi ħafna, mxaħti u li xtieqa ċaħġa oħra? Le? Tajjeb, mela, il-Komissjoni. Grazzi, President. Il-proposta tal-Komissjoni tkopri l-vetturi kollha. Il-punt ta' tluq għal-proposta tagħna kien ibbażat fuq sensila ta' test biex aħna nkunu nistgħu nagħmlu paragun bejn il-metodu qadim ta' test li kien dak tal-kejl tal-ħoss u il-kejl tal-ħoss bil-magna biss u l-proposta l-ġdida li tkopri l-elementi kollha Eh, illi illi illi ħoss. Issa għal ħafna snin bejn l-2002 u l-2005 aħna provajna noħorġu b'korrelazzjonijiet realistiċi biex inkunu nistaw verament inkejlu dak li huwa fil-ambitu tal-proposta tagħna u l-proposta ġdida. L-proposta ġdida tkopri l-vetturi kollha. Meta niġu mbagħad għal kategoriji, dina kienet veru fil-proposta għadima, pero erġajna ħadnija biex ikonna gwida u referenza ħalli inkunu nistaw namlu paragun bej dak li ġi imkejjel fil-passat u dak li qed inkejlu l-lum. U għal din ir-raġuni eh, u faċli li wieħed jagħmel paragun u faċli anki li naraw il-kejl il-lum il Eh, tal-ħoss kif namlu illum kif jitqabbel ma dak li konna namlu fil-modi. Meta inqablu mal- mill-1985 il-vetturi ta' dak iż-żmien kienu differenti ħafna minn dawk li hemm illum fuq toroq, però mhijiex intenzjoni tagħna li nkopru dan ki dawk il-vetturi qodma maħna nixtiequ kull ma ridna u għalli konna tabella li tina bażi ta' paragun tal-valuri qodma illi eh, kien ikejjel il-ħoss fil-magna u illum il-valuri tal-lum illi kejlu il-ħoss eh, totali aħna niprofaw nadattawhom dawn il-kategorija biex imġibuwom iktar allineati mal-vetturi li qed jinxtraw illum. U aħna bekk ma jkonna lebda problema e, biex niprofaw niddefinixxu ċerti kategoriji u eh, ikunu rappreżentanti tar-realtà. E, Issa, pratikament, e, kull ma qed jintalab il-Komissjoni li naqsu l-emissjonijiet ta' sejjes. It-tieni punt, il-proposta ma tkom ma tkoprix il-kontribuzzjoni tal-ħoss tal-vetturi u ma, ma tħarix lejn il superfici ta' toroq u raġuni ta' dan huwa illi fil-bazi legali memxej li li li permettinna morru li lem il hostal vetturi aħna konxi mill-fat mill-problema u għandu jkonna approċ iktar holistiku ma nistax namlu l-isforzi tagħna kolla fil-vetturi biss. U din hija kwistjoni li inna niddiskutu fuq eh, mal-rappreżentanti tal-gvernijiet responsabbli għall-infrastrutturi ta' toroq u mm, naħseb illi l-istati membri jaqblu bejnietom fuq il-fat illi itnaqis tal-ħoss mux eh, nistaw niksbuħ bis billi naħdmu fuq il-vetturi ma billi ntejbu anki il eh, toro eh, Dana però ma jistax jiġi inkluż fil-proposta għal ħafna raġunijiet. Għal dastant għanna dawn iż-żewġ proposti interessanti tar-rapporter l net fuq il-tiketjar. Nista najt illi il-Komissjoni diġa ila anzi tuża etikettjar tal-ħoss u dan namlu għal tires regolament li ġi adottat fl-2009 u dan se jidħol fis seħdin is-sena fl-2012. U għed mill-miri ta' ta' din id-direttiva kienet illi e, eh, nżidu miri ta' tnaqis tal-ħoss għat u dan għawa fit-test tal-2009 u hemm anki informazzjoni għal konsumatur addizzjonali. U dina ma ġietx inkluża għalissa, eh, eh, però anki fuq elementi oħrajn bħat tires aħna għamilna bidliet biex ninkludu proposta tal-rapporter. bat fuq il-miri fi żmien twil. Għadu mu ix possibli najdulkom xinuwa xinija l-mira aħħarija tal-Kommissjoni. Għawnek kena proposta li kella tinkludi il- xejra, e-, e-, e-, tendenza ta' kien qed jiġri fid-disajnijiet fil-95 kien hemm proposta biex innaqsu il-ħsejjes. Ma dan ilu 17 sena u l-idea tagħna kienet illi inkomplu fuq dan ix-xogħol u noħorġu metodu ta' test li jista' jiġi applikat u nista' noħdu stadju wara stadju u nissoponi li fid-dibattiti eh, mal-Parlamentu mal-Kunsil kif nimxu l-qoddim naraw mbagħad li mija l-aħjar maniera biex inkomplu innaqsu tal sejjes mill-vetturi. Grazie. Grazie, signora Vice Gerber. Grazie, issa signora Vice Gerber. Grazie tal-iskambju. Jena kontenta li l-Kommissjoni Eh, qed l-verità fuq il-kategoriji u meta niġu trasparenza u l-paragonabilità mal-valuri limiti ma jidhirlix li dana għandu jiddetermina eh, definizzjonijiet tal-kategoriji. Issa, diġa'. U għandi proposta jiena ili ħafna naħseb fuq dawn il-kategoriji u tkellimt mal-esperti u jiena Nitama li nkun nista nadatawa, nadatawa mill-kategoriji fil-proposta ġdida. Fuq il-tiketjar, il-Komissjoni hija flessibbli anki fuq il-lanijiet fi żmien twil. U din hija ħaġa tajba u lesta nkompli diskutija din il-kwestjoni fuq it-8 ta' Mejju u għabbażi tal-rapport ta' nambat fil-15 li għal l-iskadenza għall-emend nkunu nistaw niskambjaw l-opinjonijiet ma' shadows u bekk inkunu nistaw naraw il-proposti taħħom u matwara jista' jkollna pożizzjoni għawija fil-Kumitat Envi l-armonizzazzjoni għal vetturi elettriċi u dan huwa importanti għax imbagħad fil-Kumitat tas-Suq Interna ħna responsabbli għal da. Grazie. U grazie għal kooperazzjoni. Il-President. Grazie ħafna. Mela skadenza għall-emendi, e suppost ma jdirkom, illi fit-8 ta' meju se jkunna diskussjoni li jmiss u traduzzjonijiet ikunu lesti u skadenza għall emendi se jkunu fil-lofsenar tal-15 ta' meju. Grazzi l-Kommissjoni. Jena zgura li intkom Eh, et eh, tkomplu koperaw ma dan il-komitatu nistaw naddu issa għal rapport li mis Konstanz Le Grip, rapporter eh, Isur Schmidt muxaw, Isur Mandels se jkun jitkellem floku. is Signora Le Grip. Je pensais qu'en réalité j'aurais. Grazie tassew, Signora President. Jena, xsebt li kelli nirreagġiċi għal prezentazzjoni tal-Kommissjoni. Imissa qed nifhem illi din ir-responsabilità kollha issa waqgħet fuqi biex nibda il dibattitu Illum niltaqgħu biex niddiskutu l-ewwel aspetti ta' din riformulazzjoni rikast tal-kodiġi doganali tal-Unjoni ilu ma jkun hemm reviżjoni tal-kodiċi sa mill-1992 minn mindu ġiet data u mbagħad kien hemm regolament tal-2008. Dan ir-regolament kellu lan illi adatta l-proċeduri tal-dwana għal formalitajiet elettroniċi, doganali. Imbagħad fl-2008 Dan kellu jidħol fis ġala darba id-dispożizzjonijiet setgħu jiġu applikati. Meta aħna produċejna rapport Salvini u r-rapport fuq inizjattiva propja minn Salvini ġie adottat f'Novembru 2011, l-iskadenza biex niffinalizzaw dawk id-dispożizzjonijiet għall-applikazzjoni tar regolament ma stajniex inżommu magħhom minħabba bidliet kbar illi kien hemm fis sistemi tal-kompjuter tal-IT u damu aktar biex jiġu modifikati. U dan kellu jidħol fis seħħ wara li dħal fis seħħ trattat ta' Lisbona, issa smajna minnant il-Kummissjoni ftit tal-ġimgħat ilu illi din il-proposta illi nibdlu r-regolament 2008 nagħmlu riformulazzjoni tagħha biex ngħidu hekk qabel ma jiġi applikat bisħieħ ir-regolament tal-2008 u għalhekk dan huwa test pjuttost mhux tas-soltu. Lan ta' din il-proposta tal-Kummissjoni hija illi aħna l-ewwel qabel kollox narġaw nreġġaw il-data ta' applikazzjoni għal kodiċi doganali tal-Unjoni minħabba il-limiti illi qed niffaċċjaw hawnhekk. Dan ser ikun meħtieġ anke għal raġunijiet legali. Ir-regolamenti li proponiet il-Kummissjoni għandu lan illi jaġusta il-kodiċi doganali biex ikunu f'konformità ma' Trattat ta' Lisbona. Xi aġġustamenti li forsi jistgħu jidru sempliċi, l-intestaturi titli tal-kodiċi differenti u l-isem kollu kemm hu il-kodiċi ta' dwana ser idu nsejħula l-kodiċi doganali tal-Unjoni biex indaħlu l-ħsieb ġdid illi jitlobna t trattat ta' Lisbona. Responsabilità mbagħad tal- tal-atti delegati u atti oħra dawn irridu nibdluhom l-aspett tal-ispejjeż ukoll u aktar komplikat. Mbagħad it-tielet din il-bidla tal-regolament eh, proposta mill-Kummissjoni ġifieri illi nqisu l-bidliet fir-regolament ta' dwana wara il-bidliet fis-sigurtà u bidliet fis-sistemi tal-IT. Għal dan il-għan, aħna issa qegħdin nibdew id diskussjoni tagħna dwar ir-rikas riformulazzjoni tal-kodiċi doganali tal-Unjoni Ewropea. Apparti dawn il-bidliet illi huma riżultat tal-affarijiet illi waqgħu lura xi ftit u kien hemm xi bidliet minħabba trattat ta' Lisbona hemm aktar bidliet ta' sustanza akbar illi huma qudiemna bħalissa u ġew imresqa f'dokument ta' 250 paġna illi issa il-Kummissjoni resqet quddiem li wajjed tagħna u tal-Kunsill. Nixtieq nitkellem dwar dawn il-bidliet bidliet pjuttost konsiderevoli. L-ewwel nett dwar il- il-sign-offs ċentralizzati tal-dwana u kol il-pagamenti tal-dejn fl uffiċċju ta' dwana ikun fejn ikun l-uffiċċju ta' dwana u fejn ġew imres għal prodotti fi dwana. Emmek il-Kummissjoni qed tavanza ħafna li kien hemm konverġenza ta' dwani fl-Unjoni Ewropea iżda kif jinsabu l-affarijiet bħalissa b'sistema ċentralizzata aħna ma nafux x'inhu il-proċedura x'in il-proċedura ta' applikazzjoni ma' l proċessi Imbagħad il-ħasna temporanja. Iva din hija meħtieġa jekk aħna rridu l-armonizzazzjoni tal-proċeduri ta' dwana fl-Unjoni Ewropea għal darbohra qegħdin nittamaw illi jkollna aktar informazzjoni, informazzjoni aktar preċiża dwar ir-regoli tal-applikazzjoni. Imbagħad artikolu 6 tal-abbozz ta' regolament kif imressaq mill-Kummissjoni Din hija proposta essenzjali biex nibdlu dwana dan huwa prinċipju fejn l-appoġġ elettroniku għandu jiġi użat meta jkun hemm skambju ta' tarif bejn l-awtoritajiet ta' dwana jew inkella operaturi ekonomiċi, operaturi ta' dwana u hemmhekk lan huwa li flus ta' tarif fil-dwani Ewropej kun aktar maġġel, aktar sigur biex ikun hemm prodotti li jgħaddu u jiġu mqasma fil-komunità. Iżda jiena naħseb illi fil-proposta tal-Kummissjoni hemm xi eċċezzjonijiet illi jistgħu jikkompromettu il-prinċipju bażiku ta' dan. Irdu niżguraw li ma jkunx hemm eċċezzjonijiet u jekk dawn l-eċċezzjonijiet ta' bilħaq u jser ikunu eċċezzjonijiet. Għaliex dan il-prinċipju tal-appoġġ elettroniku u sejjes fuq il-fiduċja Jiena tkellim dwar distribuzzjoni u l-allokazzjoni tal-kompetenzi. Skont regoli ta' trattat ta' Lisbona dan wassal għal ħafna diskussjoni u illum aħna mhux ser nidħlu f'dawn. Irridu naraw ukoll x'inhuma l-atti delegati u l-atti eżegwibili irridu naraw min ser jagħmel xiex jekk hux għatt delegat jew xi għatt ieħor. Din ser tkun xi ħaġa tassew kritika. Għaliex kollox jista' jkollu effett hawnhekk dak li rridu niksbu aħna l-iskadenza, l-kalendarju li għandna. l-iskadenza biex nimmodifikaw dan ir-regolament jista' jgħidilna illi din il-bidla ewlenija għandha ssir sal-24 ta' Ġunju 2013. Jgħid ukoll illi dispożizzjonijiet ta' applikazzjoni suppost irridu jidħlu fis seħħ sa 18 il xahar wara, jiġifieri sa 18 il xahar wara illi tidħol fis seħħ jidħol fis seħħ regolament mill-24 ta' Ġunju 2000 sal-24 ta' Ġunju 2014 għalhekk hemm skadenzi aktar flessibbli u l-esperjenza tgħidilna illi dan huwa ta' siwi kbir minħabba il-sistemi ta' l-IT illi issa jridu jisibu ruhom online u l-skadenza hija 31 ta' Diċembru 2020. Jiena jidher li aħna rridu nqisu dawn l-iskadenzi kollha kemm huma, b'mod partikolari jekk aħna ma namlu għomx lajn dawn is-sistemi tal-IT u s-probabli l-affarijiet jidumu xiftit u l-proposta tal-Komissjoni ma tibqax valida minħabba l-aġġornar kostanti tas-sistemi tal-kompjuter. E kif jgħaddi żmien? Fl-aħħar net nixtieq ngħid illi din hija xi ħaġa tassew komplikata iżda ta' bilħaq titratta il-qalba ta' dak li jipprova jagħmel il-offol ta' dak li jipprova jagħmel is-suq intern tagħna u l-istituzzjonijiet kollha jridu jaħdmu bi spiritu pożittiv u b'ideoloġija kostruttiva biex aħna fil-Kunsill u fil-Kummissjoni u fil-Parlament naħdmu flimkien mod attiv u fi sħubija fid diskussjonijiet tagħna aħna qegħdin naħdmu dwar il-parti finanzjarja wkoll tal-konverġenza doganali dan huwa msejjaħ bħala programm Fiskus u ser ikonna prezentazzjoni dwar kif insabu l-affarijiet hemmhekk du nżommu qudiem għajnejna l-iskadenza rridu nkunu effiċjenti u rridu niżguraw illi ma nidħlux f'battalji istituzzjonali u nżommu milli l-affarijiet jiċċaqalqu. Hawnhekk jew f'istituzzjonijiet oħra, dan huwa importanti biex ma noqogħdux neħlu fid-dettalji. Grazzi tassew. Signora Gepard. Eh, Morgen. Eh, iva, grazzi l-kollega tiegħi kella tmur il-Greċja, sfortunatament għaliex għandha biċċa xogħol importanti hemmhekk. U hija tatni in-noti tagħha. Li jiena ser inres ilkom hawnhekk huma bl-Ingliż, se nresoqhomkom huma bl-Ingliż imma l-Ingliż tiegħi tant huwa ħażin illi jiena ser nitraduċihom bil-Ġermaniż issa. Hija sodisfatta ħafna illi qed ikun hemm progress bl-immodernizzar tal-kodiċi doganali illi issa ser jissemma il-kodiċi doganali tal-Unjoni. F'Diċembru illi għadda, fir-rapport ta' Diċembru li għadda, rajna biċar li hemm problemi kbar fl-implementazzjoni tal-kodiċi doganali sal-iskadenza id-data tal-2013 Zgur mhux ser tinżam bħala data għall-implementazzjoni minħabba l ħtieġa illi nibdlu l il sistemi minħabba emendi tekniċi wkoll hemm il-ħtieġa li nħarġu lill personal u r rizorsi li ser konna bżonn biex nistabilixxu sistemi ġodda tal-kompjuter, tal-IT. Dawn is-sistemi kollha huma problematiċi dawn l-affarijiet kollha huma problematiċi. Hemm problemi iżda m'għandniex għalfejn ma naċċettawx. Kieku konna nafu qabel, forsi konna nisuwom mill-bidu nett dawn il-problemi. Għal daqstant hija tixtieq tistaqsi lill kummissjoni Ewropea. Għaliex issa hemm data totalment ġdida għall-implementazzjoni tal-kodiċi doganali u dwar il-skadenza huwa minnu illi l-2020 issa qed tiġi kkunsidrata bħala skadenza Jekk dan huwa minnu, għaliex eh, qed nippreferu din id-data, x'inhu ma raġunijiet speċifiċi rridu niżguraw illi jkollna garanzijiet ta' sigurtà f'dan is-settur u s-sistema l-ġdida tkun tista' tiġi implementata mill-aktar fis possibbli. Wara n-negozjati li aħna kellna fil-Parlament Ewropew derilna illi l-2016 setet tkun data possibbli għall-implementazzjoni tal-kodiċi doganali u aħna konna ħsibna li qbilna dak iż-żmien l-2016 diġà kienet seba' snin aktar tard meta mqabbla mad-data fil-proposta oriġinali tal-Kummissjoni u erba' snin. Ħadsenna rġu nirrepeti dan tgħid il-kelliema. L-2020 kienet id-data li kienet seba' snin aktar tard. U erba' snin aktar tard minn dak illi oriġinarjament talab għalih il-Parlament ġifieri l-2016. Irridu niżguraw illi sigurtà tal-konsumatur ma titpoġġiex friskju u irridu nifmu f'termini konkreti x'inbidel speċifikament dwar il kustjonijiet l-oħra. Hemm ħafna affarijiet illi aħna għandna opinjoni pożittiva dwarhom pal pereżempju il-sostituzzjoni tal-komitoloġija blatti delegati u wkoll l-aġġustamenti għall iżviluppi biex inqisu l-iżviluppi fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea u l-aġġustament biex inqisu il-ħidma li diġa saret u l-ħtieġa illi l-implementazzjoni tal-kodiċi doganali tkun xi ħaġa trasparenti. Dawn naqblu magħhom narawhom bħala xi ħaġa pożittiva imma rridu nittrattawhom aktar bir-reqqa dwar l-effetti li jista' jkollhom l-effetti li huma possibbli u l-lan warajhom. Meta nagħmlu hekk imbagħad noħorġu b'emendi fir-rigward ta' dan u ovvjament hija grata għal kooperazzjoni ta' siju ma' Sinjura Legrip. Dawn kienu l-punti li hija xtaqitni li jiena nressaq grazzi. Mħidna. Grazzi, Sur Oli Schmidt mill-Liberali, l-kellem li jmiss. Grazzi ta' sew, Sinjora President. Skużawni domt biex wasalt. Imma inti qed taġġel ħafna, eh? Tajjeb. Għalija il-kwistjoni ewlenija hawnhekk u din mhux ser tissolva. Sinjora Gepard semmita hija l-iskeda illi għandna, l-iskeda ta' żmien huwa diffiċli ħafna illi nifmu għaliex iridu nistennew daqshekk fit-tul hawnhekk. Jekk il-Kummissjoni tinsab hawnhekk forsi eh, għandhom jispjegawlna għaliex dan qed jiġri. Qed jiġri mill-punt di vista tiegħi qed jiġri spiss dwar ħafna minn dawn il-leġislazzjonijiet. Jaħasra li qed nibda hekk imma jiena naħseb li din hija problema kbira li għandna hawnhekk. Għandi xi mistoqsijiet imbagħad fil-qosol. Jiena kont qed nisma' illi mhux il-membri kollha huma lesti illi dan jadottaw. Ma nafx jekk is-sinjura rapporter kien qed issemmi dan ma jużawx, eh, jekk ma jużawx pjattaformi komuni u għodot bħal IT per eżempju. Jina smajt li xi pajjiżi illi kienu qed jgħidu kienu qed jgħidu dan jagħmlu referiment għal dan u forsi tista' tgħidin iktar dwar dan il-Kummissjoni. Mistoqsija l-oħra. Jekk nistgħu x'nagħmlu xi ħaġa biex innaqsu id-distak li jem fil-skeda bejn żmien u ieħor. Minħabba l-flus, għaliex, kif nistaw niksbuħ dan? It-tielet mistoqsija. Dejjem hija kwistjoni sensittiva din il-ħażna elettronika tad-data. Rat delegat artikolu 7 il-Kummissjoni għandha tingħata s-seta biex tadotta l delegati u tispeċifika ir-regola tal-iskambju tal-ħażna tad-data. Il-ġimgħa l-oħra kon qegħdin nifutaw dwar il-PNR kif il-kol tafu din kienet kwistjoni ta' bilħaq sensittiva. X'inhi l-fema tal-Kummissjoni? Mod partikolari il-fema tal-Kunsill dwar din il-kwistjoni politika tassew delikata. Il-bqija jinlest li naħdem flimkien ma' rapporter u naħseb li ser ikun ta' għajnuna u ta' siwi ma' ħasra li qegħdin nistennew daqshekk. Iva, grazzi għal il kummissjoni tinsab maħna. il kelliema sissa diġà il-kol kienu ħerqana biex jaraw għaliex l-iskadenza għaliex din l-iskeda hija daqshekk eh, tirrikjedi daqshekk żmien, daqshekk ħin. Shadows, Signora Ruler, iva jiena naqbel ma' suġmet. Għaliex jiena koll imħasba ħafna dwar din l-iskeda emendata mibdula dwar l-iskambju ta' data jiena nixtieq nitlob dwar l awtoritajiet tal-protezzjoni tad data dawn l awtoritajiet ġewx konsultati għaliex blajem ma jdejjem ikonna problemi ta' dan it-tip u jkun ta' siwijek lil dawn il-persuni ninvolvuhom eh, diġà mill-bidu tal-proċess. Tista' tikkummenta il-Kummissjoni hawnhekk? Grazzi xi xedow soħra jixtiequ forsi intervjenu. Isjar. Xi ħadd mill-kumitat. Le, mela allura nduru lejn il-Kummissjoni biex twieġeb. Euh, Madame la Présidente, euh, tout d'abord euh, mes excuses pour arriver. Grazie, Signora President. L-ewwel net nixtieq nitlob skuża għaliex wasalt pjuttost tard imma ma kontx naf illi qegħdin taġlu daqshekk illum. Jiena smajt il-punti illi s-semmew mill-aħħar shadow imma ma smajtx il-mistoqsijiet ta' qabel u għalhekk ma nistax inwiġibhom. Iżda jenna nista natikom il-presentation li kont se nagħmel fil-bidu ta' dan il-punt fuq l-aġenda. Kif trid inti, President, forsi il-presentation tista' titfa xaq ta' dawl dwar il-punti illi għamlu rapporters fir rigward tal-aspetti tal-IT fl-implementazzjoni tal-riformulazzjoni tal-kodiċi doganali tal-Unjoni. Il-preżentazzjoni hija bl-Ingliż, jekk tippermettuli. L-isfond huwa li aħna ovvjament qegħdin nibdew minn regolament eżistenti, regolament 450 tal-2008 li jfassal il-kodiċi doganali modernizzat u dawn il-proposti li għandkom qudiemkom issa huma qegħdin hemmhekk biex nagħmlu riformulazzjoni jew tfassil mill-ġdid ta' din il- ta' dan ir-regolament hemm tliet raġunijiet ewlenin għal dan din riformulazzjoni. U biex indullej il-punt il qajmu shadows aħna nidentifikaw illi ser ikollhom napplikaw ir-regolament tal-2008 f'Ġunju 2013 il-benefiċċji u l-impatt l-iktar fi żminijiet ta' kummerċ bla karti dan kien diffiċli biex niksbuh. Kenna bżon ta' aktar ħin flimkien mal-partijiet interessati, l-operaturi ekonomiċi u l-istati membri biex ta' bilħaq nidentifikaw x'bidliet nistgħu nagħmlu fir rigward tal-iżviluppi tal-IT u meta nistgħu nagħmluhom. It-tieni punt ovvjament din hija opportunità biex aħna nżommu mal-impenn biex nallinejaw dan ir-regolament illi diġa kien hemm skrutinju dwaru nallinejaw ma' trattat ta' Lisbona dwar il-setat id-delegati u il setat ta' implementazzjoni fl-aħħar u mhux l-inqas bażi tal-ħidma li għamilna sa mill-2008 dwar l-implementazzjoni tal-kodiċi doganali modernizzat u id-deskrizzjoni tal-proċessi li għandna nistabilixxu rajna li kien meħtieġ flimkien mal-partijiet interessati illi nagħmlu xi bidliet, xi bidliet għal uħut mid-dispożizzjonijiet biex nagħmluhom ta' bilħaq effiċjenti u jaħdmu fil-prattika. Nixtieq insemmi wkoll għaliex kien hemm skambji li saru fost il bejn il-Kummissarju Semeta u l president ta' dan il-Kumitat u kol flimkien mal-presidenza tal-Kunsil, ovvjament, dwar il-proposta u l-urġenza illi naġixxu. Naġixxu għaliex għandna skadenza, skadenza li rridu nqisuha Ġunju 2013. Ukoll biex niksbu l-anijiet, tliet anijiet li għandha l-proposta huwa importanti illi ma niftux il-kaxxa ta' Pandora. Jiġifieri illi naqaw attentazzjoni illi eh, nibdlu xi partijiet mill-kodiċi doganali modernizzat illi m'għandhomx eh, jiġu affettwati. Il-kodiċi doganali modernizzat jibqgħu hemmhekk u l-Kummissjoni qed tagħmel eh, din il-biċċa ta' leġislazzjoni taħdem fil-prattika fl-aħjar kundizzjonijiet. Il-Kummissjoni kienet sodisfatta ovvjament illi dan il-punt ġie konfermat, ġie appoġġjat fir rezoluzzjoni parlamentari ta' settembru 2011 dwar l-immodernizzar ta' dwana dwar l-ewwel għan ta' din il-proposta huwa meħtieġ li nipposponu l-applikazzjoni tal-kodiċi dan ġie rikonoxxut ukoll. Ovvjament ma nipposponuhx għad eternum imma illi nippermettu illi kunem identifika, eh, identifikazzjoni fir rigward tal-sistemi tal-IT illi ser jiġu użati u għalhekk huwa mbassar illi mitħul mid-data ta' tħul fis seħħ tar-regolament riformulat l-applikazzjoni għandha issir wara 18 il xahar illi dan jidħol fis seħħ Dan ifisser illi l-atti tal-Kummissjoni jiġu wkoll adottati f'dak il-mument il-proposta jew ir-regolament għandhom japplikaw 18-il xar wara illi e, jitlu fis-seħ dan ma jfissirx illi e, ser ikun hemm bidla mill-lum għalada e, fil-rigward tal-IT għaliex l-istati membri ma jistgħu jiżviluppaw is-sistemi kollha possibbli Illi huma meħtieġa mill-lejla nar, dan ma jistgħux jagħmluh mill-lejla nar biex norganizzaw dan l-iżvilupp tal-IT aħna dan sejjaħnilu master plan tal-IT u se naraw it-tielet u l-aħħar verżjoni tiegħu dalwaqt biex nidentifikaw l-ippjanar tal-iżvilupp mhux biss fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea, fuq il-livell tal-Kummissjoni, imma fuq il-livell tal-operaturi ekonomiċi għaliex huma l-utenti ta' dawk is-sistemi. Dan il-master plan ser jiġi Eh, integrat bħala annes għal pjan strateġiku multianwali illi sejjer jiġi adottat u mressa biex nappoġġaw l-implementazzjoni tad deċiżjoni tal-2008 dwar id-dwana elettronika. Fil-proposta tistgħu taraw illi f'artikolu 17 paragrafu wieħed il-Kummissjoni wkoll qed tipproponi illi għall-lan speċifiku tal-kodiċi doganali tal-Unjoni nadottaw programm ta' ħidma. Programm ta' ħidma bissem u l-involviment tal-istati membri b'deċiżjoni tal-komitoloġija biex inwittu triq għal din l-implementazzjoni. Permezz ta' dispożizzjonijiet legali xirqa miżuri tradizzjonali u perjodi tradizzjonali huwa propost ukoll li dawn il-perjodi tradizzjonali jiżviluppaw pass wara pass is-sistema tal-IT u din dan għandu jintem fl-ewwel ta' Diċembru 2030. biex dawn is-sistemi jkunu jistgħu jiġu iffinanzjati permezz tal-programm Fiskus dwar it-tieni punt l-allineament il-Kummissjoni hija impenjata illi tagħmel l-allineament skont it-trattat L-anijiet kienu, għabbażi ta' regolament attwali, illi niddefinixxu aħna il-kamp ta' applikazzjoni, il-kontenut tad delegazzjoni u natu setat ta' implementazzjoni lill kummissjoni Issa fil-rigward ta' dan ir-rekwiżit huwa mbassar illi nagħtu aktar setat biex inkopru l-ħtiġijiet tal-implementazzjoni. It-tielet parti jadwar l-arranġamenti li rridu nagħmlu f'din il-proposta uħut minnhom rajnijom fi rapport Salvini u rezoluzzjoni tal-Parlament kellna namlu xi titjib fi rigward ta' ċertu suġġetti per eżempju il-proċeduri għal ħazna e, temporanja għal clearance ċentrali l-użu tal-kriterji dwar l-operaturi ekonomiċi nappoġġaw awtorizzazzjonijiet permessi speċifiċi u xi aspetti tekniċi oħra. Ovvjament, din hija proposta għal riformulazzjoni hemm ċertu limiti il-teknika ta' riformulazzjoni hija speċjali speċjali immens, ovvjament, u rridu niftakru illi kien hemm konformità mal-użu tal-format ta' riformulazzjoni u l-proposta tal-Kummissjoni hija limitata għal bidliet illi ġew identifikati fil-format ta' rikast ta' riformulazzjoni. Biex nalaq din il-preżentazzjoni, nixtieq ngħid li l-Kummissjoni produċiet biex tgħin l istituzzjonijiet lill-Kunsill u lill-Parlament produċiet ħafna għodot ta' hemm it-tabella ta' korrelazzjoni fil-proposta hija parti mill-proposta imma wkoll produċejna dokumenti oħra biex naraw x'inhuma l-bidliet għaliex hemm dawn il-bidliet niddeskrivu wkoll f'non paper il-mod ta' kif aħna proċedejna meta minna l-allineament ma' trattat ta' Lisbona u apparti dawn u f'parallel ma' dan kif semmejt qabel aħna qed naħdmu dwar il-master plan tal-IT, dwar il-MASP u wkoll dwar l-iżvilupp tal-IT biex aħna nkunu nistgħu nappoġġaw dan il-proċess. Biex nagħla l bidliet ewlenin li qed tipproponi il-Kummissjoni issa b'dan it-testu din riformulazzjoni huma li ser ikun hemm dati ġodda ta' applikazzjoni għal dan ir-regolament flimkien ma' impenn biex noħorġu bi program ta' ħidma dwar l-IT illi għandulan illi jipproduċi il-dispozizjonijiet legali xirqa. Ħafna mill-bidliet fil-proposta huma dwar l-allineament ma' trattat hemm eh, ħtieġa għall-allineament ma' artikolu artikoli 200 u design u 200 u 1 u design l-aħħar punt huwa dwar l-ġustament. Aħna qegħdin nippruvaw norbtu dawn il-bidliet ma' dak illi huwa ta' bilħaq meħtieġ biex nilħqu l-anijiet u il-komponenti ewlenin tar regolament inizjali tal-2008 u dan u għalan ta' din ir-riformulazzjoni. Grazzi tassew. Ja, vielen Dank. Grazzi ħafna. Mela, Dik kienet eh, kjarifika iżda qatem il-kwistjoni jekk ikkonsultajtu l eh, awtoritajiet tal-protezzjoni tad-data. Bekk jien għad niftaħ id-diskussjoni għatem ħin jekk tridu tagħmlu xi kummenti fuq eh, il-prezentazzjoni tal-Kummissjoni. Le, forsi tixtieq tidħol iżjed fuq l-aspett tal-protezzjoni tad-data jekk jogħġbok. Grazie ħafna. Meta titkellem dwar l-autorità tal-monitoraġġ, inti qed titkellem dwar l-autoritajiet tal-protezzjoni tad-data, jiena dan peress li dan huwa rikas rigward tal-protezzjoni tad-data tas sistemi tal-IT. Xej ma nbidel mill-proposta oriġinali u ma konsidrajiex li kena um, eh, li nikontatjaw nitkelmu mal-autoritajiet ta' protezzjoni tad-data. Iżda hawnhekk għandna sistemi illi se jkollhom jiġu żviluppati li huma speċifiċi kon eh, fir-rigward tal-bażi tad-data. F'kull stadju fl-iżvilupp tal-proposta tal-Kummissjoni opinjoni tinġabar mill-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-data fil-fatt. Grazzi. Signora Le Grip, m'għandekx għalfejn tkellem, le. it ta' Mejju hija data ta' diskussjoni fejn se nerġgħu niddiskutu dan il-punt fil-kumitat. U l-20 ta' wissu eh, u 17 ta' settembru eh, u meta se niddiskutu r-rapport ġdid. Grazzi. Mela grazzi għal kummenti ta'kom dwar dan il-punt u bekk wasana l-aħħar punt fuq l-agenda jiena qed neħu li l komissjoni ta' hawnhekk ehm, għad fadal ħafna ħin u Dan fil-fatt huwa wieħed mill-punt li żiet importanti tax-xogħol tagħna l-20 anniversarju tal- tas-suq intern. Se jkollna preżentazzjoni dwar dan mill-Kummissjoni. Mela, se jkollna nidraw il-ħiniet il-ġodda eh, u nhar il-ħamis u se nasab il-koordinaturi se jkollhom jagħmlu appell lil kulħadd fuq dawn il-proċedimenti il-ġodda ta' nhar il-ħamis m'għandhomx jibdew quddiem eh, u ma jkun hawn Għas jkollna laqa' nhar il-ħamis, kull nhar il-ħamis, jina żgur li se tkomplu tikkooperaw, jisa se nati l-kelma lir rappresentant tal-Kummissjoni. Grazzi ħafna, Sinjura Chair, u grazzi lill kumitat tal-Imkow tajt tal-li tajtna din l-opportunità biex nippreżentaw fil-qosor wieħed mill-proġetti li qed inres u fil-kuntest tal-20 anniversarju ta' suq intern li għandu l-isem ta' Generation 1992, ġenerazzjoni l-1992. Fil-Kummissjoni Ewropea, aħna flimkien mal Parlament Ewropew se, se niżviluppaw ħafna attivitajiet għal dan l-anniversarju eh, u importanti illi nimmarkaw dan l-anniversarju mhux biss biex niċċelebraw il-suq uniku iżda biex nimmarkaw u nużaw biex inresqu s-suq intern bħala strument importanti għall-ekonomija Ewropea. Aħna ninsabu f'kuntest ta' kriżi ma rridux illi eh, dan, eh, il mument ta' ċelebrazzjoni ma tkunx waħda ta' nostalġa. issa waħda li tħares lejl ġejjeni u bekk fil-proġett li jiena nresqu quddiem illum għandu l-isem Generation 1992 għax hawnhekk qed nitkellmu dwar grupp speċifiku fl-Ewropa u kif huma jħarsu lejn l-Ewropa u lejn is-so uniku. Mela l-għana u leni tal-kampanja tagħna biex nimmarkaw dan l-anniversarju huwa li nfakru dwar il-kisbiet li għamilna, neħdu bħala okkażjoni biex biex nikbru u eh, nilħu u l-aspettativi tal-ġenerazzjoni żgħar taż-żgħar. Għanna slajda hawnhekk li turina eh, fuq fuq l-azzjonijiet differenti li se se nieħdu eh, jekk tibda fi xelluk fil-ħemek se jkollna numru ta' pubblikazzjonijiet online. Umbat se nfakru dwar il-kizbit, għax huwa importanti biex li nfakru umbat id-drittijiet Ewropej li l-Parlament sejħunna biex eh, niproduċu gwida pratika ċittadini u għal SMEs fil-15 ottubru se il l-ġemma tal-suq intern um, attivitajiet nazjonali u anki okkazjoni eh, fi Brussel tal-15 ottubru u jina um, ehm, grati lejn il-parlament li jett jajna f'dan se noħorġu video f'settembru biex um, nużaw Sekonna ġurnalisti għawnek u aħna għanna kontatti mal-servizzi ta'kom f'Ġunju, Settembru u Ottubru se jkonna dan fej se nifukaw fuq il-kwistjonijiet tas tassu intern u nixtiequ illi eh, membri parlamentari Ewropej jieħdu sem f'dan u se jkonna miżuri ġodda tal-politika li għal l-lat eh, waħdani eh, tnejn li se jintużaw f'dan il-kontest ta' din il-ġimgħa. Ehm, mela, fit-timeline nistgħu nħarsu leħ Mbagħad se nasu għal proġett ġenerazzjoni l-1992 dana diġà ġim nidi il-ġenerazzjoni l-1992 ġim nidi ġimata ilu għandna fil-stadju bikrin dan il-proġett jibqa' dej sa' settembru u e, min jirbaħ dan il-proġett għax hawnhekk għandna kompetizzjoni hija li niġbru l-esperjenzi u l-ħsibijiet tal-żgħażagħ min jirbaħ se jkollu l-opportunità e, fl-avveniment ċentrali hawnhekk fil-Brussell e, fil-15 Ottubru x'inhuwa eżattament u bekk wasanna slajt li miss nedejna il kompetizzjoni biss il-persuni li twildu fl-1992 jisaw jipparteċipaw Um, dan ovvjament se jeskludi ħafna persuni li jixtiequ um, jipparteċipaw. Iżda jagħmel appell emozjonali lil persuni li twildu fl-1992 u jħossu li huma parti mill din ġenerazzjoni. Għal ħafna minna, eh, aħna twildu ħafna qabel l-1992. Din il-kompetizzjoni għanda qed timira mhux biss l-istudenti, ħafna minnhom huma studenti, iżda et insibu, et namlu sforzi kbir biex insibu intraprenditori u biex eh, namlu showcase taħħom għal et insibu dawk li et jibdow professjoni u anki dawk li mandom xol li edin edha u biex iż-żaza jipparteċipaw u jkunu parti minn din il-komunità. ċini għal-mira unek il-ġbir tal-opinjonijiet permezz tal-formats differenti noħolqu l-kuxenza fost iż izda iżda kuxjenza mhux biss dwar l-opportunitajiet, iżda nivolvuhom ukoll biex jidentifikaw x'inhu ma nuqqasijiet ta' suq eh, uniku tal-illum u fejn nisaw ntejbu suq uniku. fil rigward tal-affarijiet pratiċi iżda anki politiċi ġodda li għanna bżonnhom. U nixtiequ nużaw din il-pjattaforma fis-suq intern. Il-slide li jmiss issa għanna kompetizjoni eh, eh, kreattiva, għanna l-formats li zaza jistaw jiprezentaw, jistaw jikdbu artikolu, ehm, jiproduċu video għal-web, ehm, jamlu l-cartoons. l Iżda nixtieq nisħaq li mhix biss kompetizzjoni għal kreattività u biex insibu l-aħjar fost il-kreattivi u eh, Iżda se nifokaw kol fuq il-sustanza kampanja permess tal-kampanja fuq il-medja u eh, nixtiequ nħarsu li l-kwistjonijiet tas-suq u d-diviżjonijiet fis-suq fost iż-żgħażagħ. U bekk qed nistennuhom jifokaw fuq numru ta' temi, edukazzjoni, ċittadinanza, eh, kwistjonijiet ekonomiċi, l-intraprenditorjat, eh, kultura, copyright, kwistjonijiet ta' proprjetà intellettwali, konsumaturi u l-ambjent aħna hawnhekk se nifokaw fuq l-affarijiet digitali online u l-ixri fuq online u affarijiet f'dan il-kontest. Se nippromovu din kompetizzjoni permezz ta' mezzi differenti, mezzi soċjali, iżda anki permezz tal-mentors. Għanna numru ta' mentors li għandhom esperjenza, għandhom eh, waslu fit-tletinijiet eh, eh, feta tal-età ta' tletin, għanna formats differenti, għanna msieħba differenti, sajna organizzazzjonijiet privati wkoll li daħlu f'dan kollu u anke biex eh, tinfirex din l-informazzjoni u nimmobilizzaw il-persuni. Nużaw ukoll l inizjattiva kulturali ta' MOVE min jirbaħ eh, jintasel minn ġurija u mbagħad ikollhom rwol fil-ġimgħa tal-ġimgħa fuq il-suq uniku. Dina se ta' tispinta ehm, peress li se jkollna persuni ta' 20 sena li jitkellmu ma' min qed jifforma l-politika ehm, u jgħidulhom kif iħarsu lejn is-suq uniku u x'jaħsbu li kif għandha tkun fil ġejjieni Il-slide li jmiss huwa importanti fil-kwad tal-premijiet li hemm hemm sensiela sħiħa importanti ta' internships li persuni li marru hemmhekk fil-post. Mhux biss li inti, inti tirbaħ għax inti għandek l-aħjar video fuq il-web, iżda inti fil-bidu tal-karriera tiegħek professjonali u bekk aħna se nagħtu spinta lill-karriera tiegħek u najnunek najnukom biex, biex ikolkom suċċess professjoni tiegħek l-aħħar slide issa issa x'tistgħu tagħmlu intkom il-membri parlamentari Ewropej, in-nies jistgħu jagħmlu, tistgħu tirrakkomandaw il-website, tistgħu titkellmu fil-kostituenza tagħkom. Naħseb li ħafna minnkom għandkom kuntatti mal-żgħażagħ, mal-istudenti, tistgħu tikkonsidraw ukoll li toffru xi post, xi internship lil dawn iż żaħ tistgħu eh, eh, tirreklamaw il- din il-ħaġa tistaw tużaw il-xi website li għandkom jew jew xi social network. Tistaw tagħmlu riklami. Nasab li huwa importanti li tkunu attivi intkom u l-istati membri biex tużaw udjenza li ġili ma nużawiex Eh, biex niddiskutu il-suq intern, għax dana kollu għandu xaqsa maġġejn ta' suq intern. Grazzi għall-attenzjoni ta'kom, jek għandkom xi mistoqsijiet, ovvjament jiena nkun eh, kontent inwiġibhom. Grazzi ħafna. Tajjeb li qed niksbu din l-informazzjoni fissar daqseg bikri għandna grupp ta' ħidma fil-Parlament li se jkun qed jiddiskuti iżjed proposti għalkemm qed tippreżenta dan eh, mod kawt naħseb li huwa mod tajjeb biex taġġorna l-kisbiet tiegħek kisbiet tagħna fl-aħħar 20 sena. Speċjalment eh, la darba qed ikonna daqshekk kritiku kontrina bħalissa. Issa niftaħ diskussjoni il-PPE, Iva, xtaqt insegwi ordni. Alex didn't lilek, grazzi mela ġenerazzjoni 1992. design: eh, din eh, l-idea tal-istaġ oġbitni tal-internship. Jena kontet nipparteċipa uh, ma' Digi Mawki dan l-axħar ma' tkellimniex dwar dan il-punt importanti dan iżda nifhem li għandna bżonn kooperazzjoni mill-viċin ma nafx jekk inkomx toffru uh, eh, dan il-postijiet iżda aħna nofrum u bekk nisaw ninaqdu u jkollna valur miżjud. Jekk aħna nipromovu ukoll fost il-kollegi tagħna fil-Parlament Ewropew biex nimmobilizzaw dawn il-persuni li għandhom biss 20 sena biex jipparteċipaw f'din il-kompetizzjoni. intkom xtaqtu li dina tkun il-qofol fil-qalba tal-avvenimenti li eh, jisiru għawnek biex ikonna ħafna idejat u ħafna persuni li parteċipaw. Mela daqsek xtaqt najt jena jek ninaqdu eh, u nimmobilizzaw il-kollegi tagħna nittamaw li dana jwassal għal izjed parċipazzjoni għandha bżonn ta' promozzjoni eh, għadna maħniċ qed naraw ħafna minn fuq dan il-ġenerazzjoni 92 għandna bżonn ta', ta, ta promozzjoni massiċċa hawnhekk biex ninvolvu ħafna nies. Sinjora Gebhardt, jogħġbok. Grazzi. Grazzi, Sinjora Ċe. Jiena ninsab impressjonata minn dak li sara hawnhekk, jiena se, se se niskuża ruħi għal Sir Louis Gregg li huwa responsabbli għal dan il-pont iżda huwa jinsab marit l-lum u ma setax jiġi hawnhekk. Eh, hemm ħafna xitajt fuq dan il-punt u anki eh, ringrazzjamenti wkoll. L-idea hija waħda tajba. Naħseb li tkun idea tajba li ninvolvu ħafna zazax u koll, eh, personi li qed jistudjaw u anki eh, il-negozji. Il-negozji għandhom ifittxu il zazax tagħhom biex jaħdmu fihom aħna eh, se jkollna neħdu sepp il-politika tagħna u l-aħjar mod biex nagħmlu hekk huwa permezz tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea għandi eh, mistoqsija ta' segwitu hawnhekk eh, x'inhu appjanat għal dik id-data fatturi jogħġbok? ħadna l-impressjoni li hemm ambizzjonijiet kbar għawnek eh, u li kolkom il-sala tal-plenarja u jina sibt li kienet jina ħat l-impressjoni li n-organizzaw avveniment konġunt għawnek Se nużaw il-sala tal-plenarja, iżda x'inhuwa ppjanat fil-fatt? Xejn ma ntqal dwar dan. Jiena interessata ħafna f'dan għax naħseb illi dan huwa din hija okkażjoni fejn nistgħu ndaħlu u ninkludu ħafna żgħażagħ jekk fimt sew il-ċeremonja tal-premijiet se tkun ħaġa differenti. Fejn hija r-rabta? Dan huwa importanti għalija. Punt ieħor. Għaliex ma jkonni xi parlament taż għawnek hawnhekk fuq dan is-suġġett għall-20 anniversarju. Ikun naqra ikbar, ikun hemm skambji bejn iż-żgħażagħ u dan jista' jsir fil-Parlament stess fejn ikollok in-nies qed jagħmluha ta' birroħħom li huma membri parlamentari u nistgħu ninkludu wkoll xi screening ikonna l-parċipazzjoni ta' żgħażagħ li huma barra l-Parlament. U b'dan il-mod naslu għal ħafna iżjed żgħażagħ. Dal-għodu meta rajt il-gazzetta rajt eh, ħaġa li kienet interessanti ħafna. Il-bira fil-Assemblea Reġjonali ta' Vattenberg kienu għet jiċċelebraw 60 sena ta' ottenberg Flimkien mal-persuni importanti kienu stidnu tlet persuni zazax biex jitkelmu dwar il-Bat Wuttenberg u x'inhuwa għalihom. Naħseb li nistgħu nikkopjaw din l-idea konna xi ħaġa simili fil-15 ta' 13 ta' Ottubru. Se naqra eh, ħaġa waħda biss minn dan l-artiklu. Ehm, wieħed miż-żgħażagħ qed jistudja l-liġi u qal li l-prospetti tal azzaza huwa jinsabu fl-Ewropa u mhux eh, fil-ambjent lokali dan huma biss imsieħba l-oħrajn qalu Baden-Württemberg u hija sabiħa ħafna iżda l europa hija ħjar. Tajjeb, kieku jkollna zaza pal dawn hemmhekk nasab li tkun idea tajba. Mela dawka kienu xi żewġ idea tiegħi li jiena żitt mal-pjanijiet tagħkom. Grazzi, kellim li miss. Nasab li l-idea hija waħda tajba fi żminijiet ta' kriżi finanzjarja illi nifokaw fuq il-suq intern u noħolqu iżjed xogħol dan huwa hemm bżonn ta' dan jista' joħolqu iżjed tkabbir wasal iż-żmien biex ikonna iżjed um, ta' reklamar ta' suq so, intern. Oġbitni l-idea tal-ġenerazzjoni eh, l-1992. Iżda jiena għet naħseb kem eh, kemm naslu għant il-nis kem għanna eh, żgħażagħ ta' 20 sena fl europa il-kun tat dirett mal-universitajiet u mal-iskejjel, jina m'hemmx, jiena ma rajtx riklami fuq it television eh, biex niksbu iżjed appoċ, għax is-social media iva, il media soċjali hija ħagġa tajba za jiena ma nużawhomx. Iżda naħseb li ħafna persuni ma jużawhomx bħalissa. U eh, jiena mħasab dwar kemm nistgħu eh, nikkuntattjaw nies b'dan il-mod. kemm kemm hemm zaza ta' 20 sena li jafu dwar is-suq intern. Il-gruppi li jiena nilqa il-biċċa kbira minnhom m'għandhomx idea dwar id-differenza bejn kummissarju u membru parlamentari. U bekk naħseb li tkun idea tajba jekk nistednu iż-żgħażagħ biex jagħmlu riċerka dwar kemm jafu n-nies Eh, dwar da kollu. Jiġifieri issa za per eżempju jridu jagħmlu intervista mal-persuni li per eżempju twildu eh, mal-Unjoni Ewropea. Oġbitni l-idea li noħol uġajjeni ġdida. Forsi nistgħu eh, noħol uġi xi manifesto hawnhekk. Da kif se jkun fl-2070, per eżempju nitolbu insaqsu lil dawn il-persuni kreattivi biex jaħsbu dwar dan, jiġifieri. Forsi eh, fl-2070 laqas eh, tkun għadha teżisti l-Unjoni Ewropea, jiena hekk naħseb li se jiġri. Dana se jkun biss avveniment minn fuq l-internet, jew qed nagħmlu riklami fl-Istati Membri. il-ħodor suppost għandhom jitkellmu issa iżda mawħat li jixtieq jitkellem għal għal-jom hawnhekk. Iva, il-kellimni. Grazzi, Sinjora President, jiena naqbel ma dak illi intqal mill kellim ta' qabli, jiena naħseb illi m'hemmx involviment tagħna l-MEPs għaliex aħna għandna l-kuntatti tagħna reġjonali wkoll kemm mal-dinja imprenditorjali kif ukoll mad-dinja akademika u għalhekk meta nitkellmu dwar il-promozzjoni naraw illi l-MEPs għandhom ukoll jinvolvu ruhom f'din il-promozzjoni tas-suq uniku. Forsi f'din il-fażi nistgħu nduru lejn il-rappreżentant tal-Kummissjoni biex din ħaġa li qed ngħid tiġi riflessa Għalix, jiena mandiċ il-dokument tal-Kommissjoni, forsi bl-email, tistaw tibatu li, jek joġobkom. Il-dokument li għandek inti president, irridu naraw kif nistaw nivolvu lil dawn il-żazah 20 sena. Kif kien qed jgħid twan jiena nifhem il-kelma eh, unjoni, imma għalihom il-frażi suq uniku lanqas biss ikunu jafu xi tfisser. U għalek jadeja tajba kol dik l-ideja tal-kollega Manders. Ekstaqt, nikontribuċi għad diskussjoni tal-lum, grazzi. Gut, ich möchte noch etwas auf. Grazzi. Nishtiq nsemmi punt u koll għabel ma twieġeb u għed mill-kollegi tana ġibet l-attenzjoni għal fat li ir-riklamar fuq it-television jew fl-istati membri tkun ta' idea tajba. Hemm riklami tal-beħ tal-ħalib fuq il pereżempju ta' kwalunkwe ħaġa fuq il fuq television forsi tista' tagħmel l-istess ħaġa għal ċelebrazzjoni tal-20 sena tal-eżistenza tas suq intern. Forsi tista' tippreżenta din l-idea fil-grupp ta' ħidma tiegħek. Is-Sur Mendes dok tal-darbohra. Forsi għandna nitolbu lill-Istati membri huma jirċevu sussidji. Forsi għandu jkun obbligatorju li huma jonfqu xi ftit mill-perċentwal minn dawn is-sussidji fuq il-riklam fuq riklami ta' fuq it television bil-bandiera u bil-kuluri tal-Ewropa. Jekk eh, tisfurzom biex għamlu hekk, tkun ideja tajba u nasab li għal-bini pubbliku kollu trid eh, tonfoq wieħed fil-mija għal għal eh, fuq dawn jiġifieri bħala reklamari dan jkun it-tajja bħal artisti u tajja bħal l-Unjoni Ewropea. Iva l-Kummissjoni. Le, Rosa qabel. Mela, nixtieq nerġa' lura għal dawk il-postijiet l-istaġ. Jiena nifhem li huwa importanti li l-Kummissjoni tipproponi l-istaġ ehm, fil-Parlament Ewropew, iżda forsi nistgħu insaqsu lill-membri parlamentari hawnhekk eh, min jixtieq ikollu dan nixtieq nifformalizza din il-kooperazzjoni għax fl-aħħar mill-aħħar dan huwa avveniment inkomuni. u l proposti l-oħra tal-laqat tagħna. Iva, dan huwa avveniment komuni. Grazzi ħafna naqbel, grazzi tal-mistoqsijiet, bekk inkun nista' niċċara ħafna affarijiet u nieħu miegħi lura ehm, ħafna idejat fil-kwad tal-promozzjoni, aħna għadna fil-bidu tal-kampanja tal-promozzjoni, għad hemm ħafna xogħol xi jsir u l-MEPs jistgħu Um, jikontribwixxu um, ħafna hawnhekk. Uh, uh, riklamar fuq television se jkollna nħarsu lejn dan il-punt uh, tiswa ħafna. Issa se nħares lej suġġerimenti kollha tagħkom, possibilitajiet biex nimxu l qudiem fuq dan idea waħdanija li qed naħdmu fuqha hija li msieħba aħna għandna kważi 200 organizzazzjoni li huma msieħba magħna dawn huma involuti hemm organizzazzjoni differenti tal-universitajiet, fi setturi differenti, fil-farmaceutiċi, fil-istorja, fix-xjenza um, ehm, soċjali, organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw il-EDA, iż-żazax qeda iż żazax qeda l organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw l-intraprenditori iż żgħar iż-żazax u organizzazzjonijiet li għandhom iż-żazax bħala kostituenti ta' tagħhom. U naħseb li dan se jkun effettiv ħafna biex ikonna komunità hemmhekk u ħafna kontribuzzjonijiet fil-gwad tal-organizzazzjoni tal-avveniment ċentrali se nerġa' niddiskutu dan fl steering Committee fejn għandna l-Parlament Ewropew involut. Grazzi ħafna għall kontribuzzjoni tagħkom tal-lum dan il-grupp fil-fat huwa avveniment komuni, aħna se norbtu il-ċerimonja tal-premijiet mal-avveniment ċentrali, rridu li tkunu hemm nixtiequ li dana jkun barra mill-ordinarju ħaġa speċjali frigwad ta' dak li għamil l-istituzzjonijiet, irridu nsibu mod, modijiet kif nistgħu norbtu dawn l-affarijiet kollha għandna l intelligenzja ħafna persuni żgħar il-fatt li ħafna sasaf ma jagħmlu xejn dwar is-suq intern jew ma jafu xejn dwar is-suq intern huwa minnu. Żgur li hemm ħafna li ma jafu xejn dwaru fil-fatt dan il-proġett eh, permess tal-mezzi, eh, il-ftit mezzi li għandu, qed jipprova jindirizza dan il-punt, qed niprofaw nikontatjaw dan in-nies nitkellmu magħhom, ninformawom u anki niġbru l-opinjonijiet tagħhom l-istaġis issa żgur li nixtieq naħdmu fuq dan qed nfittxu l-kumpaniji li għandhom ċertu reputazzjonijiet fil-medja li jattiraw iż-żgħażagħ ukoll u jekk il-Parlament Ewropew jikkontribwixxi hawnhekk ukoll dan huwa importanti żgur għalina. Żgur li se jkollna kollaborazzjoni sewja ħafna fuq dan il-punt. Grazzi. Grazzi ħafna. ħafna rakkomandazzjonijiet. Iva, jina et naħseb illi eh, illi zgur nerġa' lura għal dan il-suġġett f'dan il-kumitat qabel il-mani fuq il-vakanzi tas-sajf. U hekk għandna nagħmlu. U jkunu kuntenti jekk nisimgħu iżjed minn għandkom fir-rigward tat tejiet tagħkom u nittamaw li eh, nistaw natukom iżjed informazzjoni ehm, minn issa sal-15 ottubru. Grazie għana, eh, Sir Mendes. Is-soltu ehm, nistabilixxu data għall-emendi nistaw namlu hekk għal dan il-punt iva hemm grupp ta' ħidma tajt il-President mm, nemmen li żgur li se jkun hemm xi ħadd ta' liberali li jkun membru u jkollu kundatt mal-Kummissjoni. Inti f'dak il-grupp ta' ħidma punt ieħor sen taħtu dan il-punt fuq il-leġenda għal qabel is-sajf fil-ħodu, flasha ta' fil-ħodu biex żgur ikun hemm kulħadd. Mela, Irrid nagħtikom id-data tal-qalimis eh, eh, nhar it-tlieta it-8 ta' Mejju. Ġurnata sħiħa, Sinjuri, u l ġurnata tajba lil kulħadd. Grazzi.